start. Eh, eh, Niskuza ruħi li ħanibdow tard imma meta ikonna il-ministru għawek eh, naħseb għanna nistennu biex ikun udjenza kbira bizzejiet. Mela ħanibda bil-adozzjoni tal-agenda ħatmu qed joġġezzjona mela ġiet adottata għandi xi aħbarijiet fil-qosor. Dawnet nixtieq informakom il-għalim istana ta' tlieta ta' filgħodu tal-ewwel ta' frar se ssir uh, hawnhekk ma' l-kandidati eletti għal tal-autorità, il-kandidati tal-autorità supervizorja, il-laqa ta' seba ta' frar u kol se tkun smieħa ma eh, Jean-Claude Trichet fil-kapacitija ta' tijaw bħala ċermen tal-Bank eh, Ċentrali Ewropa u din ħatkun eh, fis seba ta' frar, ma tanna l-aħħar arranġamenti xisiru dwar dan. Nixtieqkom tkunu tafu ukoll li koordinaturi ħajkollhom laqa straordinarja fil-10 ta' frar li jkun il-ħamis u fl-agenda dakinhar se jkun hemm l-emendi ta' trattat tal-funzjoni tal-Unjoni Ewropea TFI e u li għandu skeda stretta ħafna. U dan se tkompla ma dak li għandu jisira l nar it-tnejn seba ta' frar fejn hemm smiħiħor. Ir-rapporters u shadows rridu jkunu jafu il-proċeduri u l-modifika li għandhom fit-timetable tagħhom. Fl-aħħar nixtieq ninformalkom illi l-President Van Rompuy aċċetta li attenda jattendi il-dibattitu eh, tal-li kon fil-15 ta' Marzu mal-Parlamenti Nazzjonali. Eh, issa naddu għal punt tlita tal-agenda il huwa skambju ta' femiet mal-President tal-Kunsil ta' l u eh, il-Ministru Nazzjonali ta' l-Finanzi ta' l-Ungerija u ħajatina ħajindirizzatna un-bat ikonna diskussjoni. Grazie ħafna. Signora Bowles, eżis kollegi, Jina li huwa privileċ li qiegħed hawn taħt din ukoll umbrella tal-Presidenza Ungeriża u bħala il-kap tal-Kunsil tal-Ekofin u bħala u koll membru tal-Parlament Ungeriż jina napprezza ħafna il-rwol tal-Parlament Ewropew Eh, dan ijat fil-qalba tad demokrazija lek dan huwa il-post adattat u żmien huwa adattat biex niddiskutu kwistjonijiet li huma importanti, kwistjonijiet wiesa. Tiġa bdejna dialogu mal-Kunsill u mal-Kummissjoni u qegħdin fit-triq tajba biex ikonna dan id-dialogu mal-Parlament ukoll, ġifieri bejn il-Kunsill u l-Parlament. U eh, anka fil-triologu il-Komissjoni, ġifiri, il-Kunsel u l-Parlament, għax dawn għandhom responsabilta biex jissaħħu ż-żona tal-oro u anka biex jitrattaw il-kustjonijiet aktar wiesa li għana qoddimna. Nishti eh, intikom naqra idea ta' x'se jiġri fil-presidenza Ungeriża fir-rigward tal-kwistjonijiet finanzjari u ekonomiċi. Fil-qosor jiena nixtieq nenfasizza il- sinifikat e, tal ekonomik ekonomiċi u finanzjarji fil-presidenza tagħna dawn huma fil-qalba tal-presidenza tagħna. għanna kustonijiet vit vitali dimna fuq il-mejda. Per eżempju, il-bidla fit trattat, il-gvernanza ekonomika, il sidbicċi tal leġizlazzjoni, il-semestru tal- Eh, semestru Ewropew u anka l-mekkaniżmu ta' stabilità. Dawn kollha qegħdin qudiemna. Dawn l-erba anzi kwistjonijiet huma marbutin flimkien u aħna rridu insibu soluzzjoni għalihom. Fl-istess waqt biex bekk inkunu nistgħu nibatu sinjal ċal l swieq internazzjonali monetarji u anka għal votanti tagħna. Aħna nistgħu nagħmlu dan. Eh, Għaziz Sinjura Bowles, eżis kollegi, Iva, aħna għanna responsabilta konġunta u pala l-President tal-Kunsil tal-Ekofinina l-Est illi naħdem flimkien ma'kom mill-RIP fuq il-kustjonijiet kolla illi għanna qoddimna. Jina xtaqt insemmi fuq fuq il-kustjonijiet u l-għanin tal-Kunsill Ekofen fis sitt xhur li ġejjin. Ovvjament, għanna il-pakket leġislattiv fuq il-gvernanza ekonomika u għanna u koll l-implementazzjoni ta' semestru Ewropew. E, u din l ewwel darba li dan se jsir għanna il-pakket tal-regolament ta' servizzi finanzjari u għanna l-implementazzjoni u koll u l-iffurmar tal-mekkanizmu tal-permanenti tal-krizi li huwa mekkanizmu ta' stabilta' rridu kol nitrattaw il-G20 u l-attivitajiet oħra esterni u ħankopru u kol xie eh, kustjonijiet marbuta ma' tas Ma t taxxa li huma importanti ħafna. Għandna wkoll ir-reviżjoni tal-qafas finanzjarju għall eh, l-Unjoni Ewropea. Jekk tippermettu li nixtieq natikom u koll xie uh, sibijiet dwar il-kustjonijiet li t ġew koperti u natikom u koll Eh, naqra eh, eh, stampa tal-pjan, ta' timetable li għanna. Dwar il-gvernanza ekonomika, hemm sitt biċċiet ta' leġislazzjoni kif tafu l-importanza ta' tisħiħ ta' din il-gvernanza ekonomika u din iktar minħabba il-kriżi finanzjarja dan huwa rifless ukoll fit-task force li eh, ġi maqbul mal-Kunsill u anka fil-proposti tal-Komissjoni. Hemm sfidi importanti ħafna f'din il-gvernanza ekonomika fosthom id-disciplina fiskali Eh, billi tinata jinata rol aktar eh, ċar tal-dejn eh, publiku pubbliku fil-pat ta' tkabbir u anka importanti li nsaħħu l-qafas finanzjarju fiskali fl-istati membri. priorità oħra u l-enija għal-presidenza ungeriza hija biex nilħu ftejim fil-Kunsill fuq is-sitt uh, proposti leġislattivi sa l-ewwel kwart jew sa l-aħħar għall-inqas eh, eh, tal-ewwel perjodu tal-2011 il-Presidenza ħad kompli eh, bil-konsultazzjonijiet formali u informali anka mal-parlament biex bekk in l ftehim aħħari bil-mal-leġislatur Rawlini u ma'kom. Kemm jista' jkun malajr il-presidenza hija impenjata biex tilħaq tlaħħaq ma' din il-dawn l-iskadenzi ma' din il-timetable illi ġiet miftema fil-Kunsell ta' Deċembru u biex bekk anka namlu l-politika eh, tana l-ekonomika aktar kredibli. Naf però li dawn ir-rekwiżiti kollha jitolbu sforzi kbar mill-Istati membri u anka mill-Parlament Ewropew. Para riżultat ta' dan, l-ekonomiji tagħna jibbenefikaw mill-adozzjoni veloċi u l-implementazzjoni ta' dan il-qafas ġdid u nibatu messaġġi ċari u b'saħħithom fuq l-impenni illi għandhom l-istati membri u l-ġurisdizzjonijiet differenti biex ikonna dan it-kabbir sostenibli u bilanċjat. Dan ħajkun fil-qalba tal-prioritajiet tal-Kunsil tal-Ekofin din il-gvernanza ekonomika. Issa fil rigward ta' timetable ta' din il, dan il-pakket ta' gvernanza ekonomika fil-Deċembru tal 2020 il-Kunsil waqqaf din il-timetable din l-iskeda il il-sitt proposti leġislativi u sal-axar ta' martu nixtiequ li jkollna kunsil eh, ftajim ansi fil-kunsil fuq dan kollu. Wara din id-data u anka sa dan it-tant, nixtieq iwu li jkollna eh, eh, trialogi mal-parlament miftuħin eh, u sa ġunju lan tal-presidenza ungariza u wa illi ikonna dawn il-proposti leġislattivi iffinalizzati lesti u approvati nishti eh, nixbdilkom l-attenzjoni għas semestru Ewropew kif tafu l-introduzzjoni ta' dan il-semestru Ewropew ħajati dimensjoni ex ante għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika fuq livell Ewropew biex tassikura eh, politika aktar fuqta għall-istati membri. Dan il-semestru se joħloq għafas biex eh, ikun hemm il-programmi ta' konverġenza u stabilta makroekonomiki flimkien mal-riformi nazzjonali biex ikonna progress lejn il-mira tal-2020 dawn l-elementi u kunċetti huma wiesa' il-riforma nazzjonali il-mira tal-istrateġija tal-2020. Dawn huma kollha marbuta fl-imkien u kollha għandhom lan li itejbu tkabbir ekonomiku u iżidu il-rata tal-impjeka u anka jitrattaw il-kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji. U bil U wara diskussjoniet li saru wara l-servej tal-Kunsill Ewropew, hemm il-lini tal-gwida tal-politika li l-pajjiżi jridu jsegwu huma u jippreparaw il-programmi ta' eh, riforma strutturali. fl il eh, ir-rakkomandazzjonijiet li ħajittieħdu iridu jitqisu wkoll meta jkun għad jiġu preparati l-budget nazzjonali. Issa dwar is-suċċess ta' dan is-semestru Ewropew jiena nista' ngħid illi il-Kunsil tal-Ecofin u maħsub li ħajadotta eh, konklużjonijiet fi frar fuq dawn l-sfidi makroekonomiċi eh, skont il-pjanijiet ta' tkabbir. U aħna ħajkun rapport komprensiv marzu publikatu u għabbazzi ta' dawn il-konklużjonijiet u tal-Kunsill Ewropew ta' marzu. Il-Stati membri mbagħad se jagħtu huma l-programmi nazzjonali u il-programmi ta' stabilta u konverġenza Dik i l-idea ta' dan is-semestru ta' dawn is sitxur eh, li jkollna din dawn il-programmi eh, komprensivi ta' riforma u anka eh, programmi ta' konverġenza eh, siċur li jkunu eh, li, li tuna riżultati tajbin jista jseħ biss jekk il-Komissjoni wista membri jagħmlu l-isforzi tagħhom biex jaħdmu mal-iskeda biex Ebbek imbagħad inkunu nistgħu naslu għal bil f'Diċembru. Ġifieri timetable hemmhekk qiegħda quddiemna, għandna eh, din l-iskeda eh, approvata eh, mill-Konsell f'Diċembru fl-2010 u il konsil tiġa semma u dawn il-kustjonijiet kollha li hemm f'dawn is-sitt xhur f'Jannar. Skużawni jgħid il-kallimi. il kallimi Qabel il-laqa ta' l-Ecofin kena l-Annual Growth Survey u sal aħħar ta' marzu l ecofin se joħroġ b'rapport komprensiv u f'marzu fl-aħħar ta' marzu il-Kunsil se jkollu l-konklużjonijiet fuq dawn il-kustjonijiet ta' siċċur eh, ta' Ewropej u f'April l-Unjoni Ewropea l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea se jkollhom dawn il-programmi ta' riforma strutturali u dawn fl-aħħar ovvjament se jiġu mibdula fil-budgets nazzjonali. Nisperaw li dawn eh, imbagħad jispiċċaw f'riżultati tajbin marbuta mal-miri tal-2020 Mela, nġbdilkom l-attenzjoni issa għal servizzi finanzjari, il-regolament ta' servizzi finanzjari. Fil-rigward tal-krizi finanzjarja kien ċar illi aħna għandna bżonn E, regolament ta' servizzi finanzjari aktar tajjeb. U dan il-proċess tiġa beda taħt il-presidenza ta' qabel, taħt it-trio, u fil-siċur li ġejjin se jkun hemm rapport tal-progress u ħajt tiġi faċilitata il-diskussjoni fuq il-ħafna dossiers eh, dokumenti li għanna qoddimna u ħatinata attenzjoni fil-presidenza ungariża għal effett kumulativ u koerenti ta' dawn ir-riformi differenti. Kif taf tafu hemm arkitettura supervizjorja ġdida għal finanzi, hemm il-Systemic Risk Board, hemm tlet awtoritajiet u din tiġa fil-ħadbit topera minn jannar dawn it-tlet awtoritajiet. Nixtieq ngħid illi għal din ir-raġuni hija il-presidenza il, il, il, il presidenza Ungeriża tixtieq tilħaq fejjim eh, veloċi fuq żewġ direttivi u nixqu nemendaw id-direttiva tas Solvency 2. U tinata kull għajnuna possibli lil dawn it-tlet awtoritajiet biex ikonna l-fiduċja u importanti u koll li naqsu riskju sistemiku u intejbu it-trasparenza fis-swieq finanzjari. Il-regolament tal-infrastruttura finanzjarja sej poġġi anka regolament għal derivatives u jagħmel eh, ċar u koll ir-rol tal-clearing houses Eh, fajl ieħor ta' priorità lina huwa il-markets ta' securities u eh, aspetti ta' short selling u anka il-credit default swaps permezz ta' l-armonizzazzjoni tal eh, short selling ha, ha niprevjenu li pajjiżi stati membri ikollom eh, regolamenti li u inċertezza. L-inċertezza mandiċ tizdiet, anzi bil-kontra għanna innaqsu l-inċertezza ta' sistemi tana, l-inċertezza fis-swieqa. Xtaqt insemmi fuq fuq ukoll il-kustjoni marbuta ma' tassazzjoni il-presidenza Ungeriża tixtieq illi tkompli biex xogħol biex tillimi ta' tnaqqas id-differenzi li jeżistu bej l-istati membri fis-settur tat-taxxa. Kull sforz, se jsir kull sforz biex e, kunem hemm anka estensjoni fl-ambitu e, u ħajsir minn kollox biex nilħu ftejjin politiku. Kif taf għana bżon dan ftejjin politiku. Ħajkun hemm ukoll taħdidiet dwar fuq ir-review tal-Energy Text Tax Directive fil-Kunsil fil ta' Ottubru tiġaġi issejjaħ il-Kunsil biex jiġi elaborat il-settur tal-taxxa. Kif tafu, aħna fl-Ungerija għana bank levi e, taxxa fuq il-banek u għal dan din ir-raġuni aħna nixtiequ illi inkomplu niddiskutu dan is-suġġett fil marbuta ma' tassazzjoni finanzjarja. E, l-idea huwa li nkomplu niddiskutu dan is-suġġett fuq livell oli. Lan huwa illi ikonna prinċipji fundamentali e, ġifiri f'dan l-ewwel stadju dak li għandna bżonu dawn il-prinċipji fundamentali. Umbat aħna nixtiequ nilħu e, ftejm fl ħarnet jiena xtaqt niġbdilkom l-attenzjoni dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea kif tafu tħul fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona wassal għal bidliet fil-regoli fil-regoli applikabli għal budget u eh, l-adozzjoni ta' dawn il-bidliet eh, fil-leġizlazzjoni hija importanti ħafna lina. Il-Presidenza għalek hija impenjata biex taħdem mill-qrib ma l-istituzzjonijiet relevanti kollha Alla adozzjoni ta' dan il-pakket tal-Lisbona. Aħna maħniex qegħdin waħidna fl-ekonomija globali u hemm atturi oħrajn fortunatament u għalhekk hemm din id-dimensjoni esterna globali tal-presidenza tagħna. Dwar din id-dimensjoni estensja sa es, eh, Sar xogħol eh, sostanzjali biex jiġu koordinati l-attivitajiet eh, marbuta ma' din il-kriżi ekonomika u finanzjarja u l-G20 eh, kien forum importanti ħafna din il-gvernanza ekonomika għalhekk lantana u għalli nassikuraw li l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija waħda hija koordinata u rappreżentata b'mod tajjeb ħafna u b'mod effiċenti. Dan se jiġi faċilitat E, minħabba li Franza għandha l-presidenza tal-G20 u l-presidenza Ungeriża ħadd kopera magħhom b'mod sħiħa. Kelma tal-aħħar fuq dimensjoni esterna. Eh, Bxol parallel fil-Kunsil tal-Ambjent xoliħor għal ekofin em illi il-preparazzjoni tal-pozizjoni illi tiffoka fuq E, eh, kussunijiet marbuta mal-bidla fil-klima u l-finanzjar tagħha. Iġifieri hemm din il-kwestjoni ambjentali tal-bidla fil-klima qudiemna qudiem fuq il-mejda u aħna nixtiequ li nibdew il-preparazzjoni tagħna tal-pożizzjoni komuni fuq e, kif ħanifinanzjaw din il-bidla fil-klima. Eh, kollegi, eżis kollegi, din hija naqra stampa ta' xejsir fil-presidenza Ungeriża u nishtiq niqaf uh, u nalaq dawn il-rimarki ta' introduzzjoni billi nenfasizza il-fat illi aħna għanna responsabilta konġunta komuni u personalment jiena nixtieq li din timbena Eh, aktar. Jina nixtieq li kolli relazzjoni mill-qrib ma'kom biex bekka nkunu nistaw inkopru dawn il-kustjonijiet kollha li semmejt dawn il-kustjonijiet li għandna għoddimna. Sinjura Bowles, dik kienet introduzzjoni tiegħi. Um, we've uh, now got a, uh, a good hour. Grazzi tassew, mela tfadlinna sija sa dispozizjoni tagħna biex tagħmlu l-mistoqsijiet, jekk membri għamlu na sinjal tridu tagħmlu mistoqsija mela għandi Jean Paul Gazes Jorgen Klute, Igo Blumen, il-Sinjora Luling u Wildi Koga, Xatiħor, Silvi, Filip, Kren, Ħatiħor, Sir Langen, Jek, sa xajir li għamil lissa, xajir lissa mux ktar qoddim. Mela li nistaw namlu nisimaw minn tnejn nis nies u mbagħad ikonna xi ġifiri t tweġibiet irid ikunu fil-qosor. Grazzi. Nilqawkom għal dan il-komitat. Xtaq nifraħ l fuq il-programm li inti ħabbartinna nittama li tkun tista' zomma miegħu almenu f'dak li huwa grupp għandu xaqsam mal grupp tagħna tista' taċċerta ruħek illi aħna ħanamlu l-almu tagħna biex ngħinu li eh, imexxu l-affarijiet. Imma ovvjament kulħadd irid jaqdu l-wol tiegħu mhijiex kwistjoni biss tal-kelliem għaw rappresentant tal kunsill Il-Presidenza wkoll titfittex il-soluzzjonijiet tagħha u tfittex id-dialogu għalhekk rabta ma' dan. Nixtieq nitlolbok x'tip ta' metodu inti qed taħseb biex tuża biex tmexxihom il-qoddim. Dawn il-kwistjonijiet importanti li drawma qoddimna li fuq xuħut minnhom nixtiequ naraw riżultat qabel it-tmiem tal-Presidenza Ungeriża. Tafu li fi ħanna rezzjonijiet tagħna huma jihdu ħafna żmien huma fit-tul u speċjalment għal reazzjonijiet tal tibdilli leġislattivi li hemm fis-suq. Imma allura dan fisser intom tidu tħafu ħafna minn naħa tagħkom. Mela, issa is-sur Krute missu. Jorgen. Iva, grazzi. Jien għandi mistoqsija. Dwar il-gvernanza ekonomika, aħna rajna li tul eh, l-aħħar sena essenzila ta' pajjiżi żgħar fil-parti tisfel tal-Ewropa u ta' xlok tal-Ewropa u għaw vittma għal spekulazzjoni. U dan wassal għal dejn li jinsabu fihom il dawn il-pajjiżi. Issa proposta li għanna għawnek u dimna jiprovdi għal ħafna sanzjonijiet fuq dawk il-pajjiżi li ma jelħux dawn il-kriterji. Iżda jekk għalmenu parti minn dan id-dejn illi xi dawn il-pajjiżi jridu jippruvaw isolvu mhuwiex tor tagħhom imma minħabba spekulazzjoni. Mela x'tip ta' sanzjonijiet ħadd imponi fuqhom daħseb illi tagħmel sens illi timmultom għalhekk? grupp ta' xelluf, parlament ma jħossux li jrid ikun hemm xi tip ta' kastik awtomatiku li jista' jibat is-sinjali eh, ħżiena, anzi dan jista' jwassal għal sitwazzjoni għar um, iktar mill-tejn dawn il-pajjiżi li joħorġu mill-lawċ li nsabu fih, ħaġa oħra, mekkaniżmi li aħna niddiskutuhom bħalissa. Dawn jistgħu fl arkas possibli possibbli imorru kontra, jaħbu kontra pajjiż specialment jekku zaħir, per esempio, sana l-oħra ħna effokajna fuq iġlida kontra il-faqar u l-eskużjoni soċjali u kommissjoni risqet programm għal dan il-lan u għalet li l-uktar il qoddi ser ikunem evalwazzjoni zampat għal kull tip ta' miżura li tiġi sottomezza. Xviri xidir l-ek minn dan? fil-austerità budgetarja din il-politika eh, konsistenti ma ħtiġa li jkunna dawn l-evalwazzjoni tampat? Grazzi. Grazzi ta' mistoqsijiet ta'kom. It-Tistur Matolski. U ippermettu li li inwiġibkom l-ewwel skont il-kellima nitkellmu. Aħna bħalissa rappresentanti tal-passat u l-ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Ta' xejn aktar. Imma l-prioritajiet kollha li ġew formulati mill-Presidenza Ungerisa? jridu jisaħħu l-pożizzjoni attwali tal-Unjoni Ewropea u mod speċifiku ifittxu biex eh, niksbu il-futur u l-ġejjini tal-Unjoni Ewropea aħna Ungeriżi impenjati biex insaħħu l-Unjoni Ewropea. U għalhekk huwa indispensabbli li nsaħħu l-żona euro u jkollna euro b'saħħtu f'postu. Ekk kif inti sħaqtu kelkom raġuna hawnhekk li tagħmlu dan irridu nħaffu veru, imma rridu nieħdu deċiżjoni tajba, jiġifieri l-ħeffa kif ukoll nkunu preċiżi hija importanti. Il-kwaġi teknoloġija li se napplikaw. Din hija iva kif għedna din hija importanti ħafna għaliex fil-iżvilupp tal- bniedem kienna tlet pilastri l-ewwel il-kultura, mbagħad is-setting ġeografiku u mbagħad it-teknoloġija. Ġifieri importanti ħafna x'teknoloġija inti tażel. Aħna kellna l-ewwel sensila ta' diskussjonijiet ma' Senjura Bowles, jgħid ċembru li għadna. U fil-fatt aħna tkellimna fuq fuq fuq dawn il-punti saljenti li se nittrattawhom fil-presidenza tagħna. Iżda din kienet eh, diskussjoni pjuttost informali. U brabta mal-kwistjoni ta' teknoloġija, din li se ngħidilkom li ħajkon approċċ parallel, ġifieri li nagħtu bidu għal diskussjonijiet u kif ukoll nadattaw ċertu deċiżjonijiet. U diskussjoni ta' jkunu formali u informali, u bekk inħejru ruħna ċertu deċiżjonijiet għaliex f'dan il-kontest ta' proposti leġislattivi għanna bżonn eh, għajnuna konġunta. Ġifiri, sabiex nkunu nistgħu naħorġu għal naslu għal deċiżjoni formali u nigzbu il-proċedimenti legali f'dawn is-sitt xhur ħajk neħtieġu ħafna diskussjonijiet informali biex nipromovu dawn l-idejat. U t-tini mistoqsija ta' Sur Kreutz. Dan għamilli mistoqsija ta' natura politika, mux ekonomika bisa. għax politikanti, intu politikanti koll. U mux bis responsabli għal dinni ta' politika ekonomiċi, kif koll intom ċittadini Ewropej. Huwa għu ah, ċar illi hemm tistak kbir bejn iż-żmien qasir u iż-żmien twil hemm tensjoni bejn iż-żewġ dimensjonijiet għalhekk fuq iż-żmien qasir aħna rridu nsaħħu il baġit tagħna ġifi għandna żewġ mezzi kif nagħmlu dan. Biex inżommu deficit inqas minn 3%. Primarjament fi żona euro L-Ungerija xtaqet tikseb dan l-għanda l-istana għal jina marriċ eh, nabbi iktar pisijiet fuq il-ministri tiegħi Ungarizi jema, nedna li tistenna konna ħan provaw niksbu deficit li huwa inqas minn 3% taħt 3% imma ħafna mill-problemi li għandna huma minħabba d-dejn sovran għaliex dan tella minn 70 80% fiż-żona euro u sa tmiem tal-2014 skont id-bassir ekonomiku dan jista' jkun li jitla fil 100% tal-GDP. Id-dejn sovrani ġviri. Jekk jirna xxilna nerbu dawn iż-żewġ djufijiet tagħna. Jekk iġviri l-budget tagħna nkunu nistgħu nġibuhom f'posthom u nkunu nistgħu ukoll nsolvu di problema ta' dejn sovran, mela ser ikonna iċ-ċans illi inwet u din istrateġija ta' sena 2020. Għax pala Ungarijs, pala Ewropew, jina naqbel ma' din istrateġija li tiffoka fuq l-impjeg, fuq l-edukazzjoni, sa' svilup sostenibli fuq żmien twil. Aħna proponejna, proponejna fl-ekofin li jridu nifkaw fuq it-katir, bilanċ, u anki l-sfidi demografiċi. U ma dawn l-sfidi demografiċi li faħam l-ħarru ma l-aktar importanti. Imma biex niksbu suċess fuq żmien twil, mela demografija u tkabbi u bilanċ. Għaxan ju sewa silna għal deficit su fidanċi sostenibli u eh, li innaqsu id-dejn. Grazzi. Uh, mela, tlet mistoqsijiet issa Udo, Liam u Astrid. Udo. President tal-Konsil, inti semmejt id-dejn dejn, dejn sovran, jek inti tħares lejn struttura ta' dejn fl-Europa, tinduna li ħafna minn dan inħolo minħabba l-istat ħa lassi li jtjemlu ħafna ħsara minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji. Intom fil-Ungerija u rejtu li intom mħejjin sew biex taġġixxu fi żmien ta' kriżi ġiviri tollu t taxxi biex toħorġu minn situazzjonijiet diffiċli. Għalek, meta l-Europa, meta ħajza salizmi izmi l-Europa tolli taxxi ġodda ħalli tejn biex noħorġu minn din il-krizi. U intom, intom xetejnu biex biex indaħlu dan it-taxxa ta' tantrazzjoni, il-Belġu kienu favur dan, li semmejti sena 2020, il-Franċiż ukoll kienu favur din it-tip ta' taxxa. Ġifieri jela għaliex dawn il-banek u min jipprovdi ċertu servizzi finanzjarji ma għaliex ma nix nintaxxaw mill daw. Ġifiri banek zar u u SMIs qed jiġu ħarsu taxxi imma mbagħad istituzzjonijiet gbar finanzjarji m'għandhomx fejn ħarsu din it-taxxa sa frattant transatorja Ewropea Eh, mintom il-lesti illi illi taraw li dan fil-fatti seħ. Mesta sjeni mis. Dwar il-rati ta' kambju, dan u dinija kustjoni fil-qalba tal-laqa tal-G20 inti għadda kifet li jeta importanza kbira vizavi il-zona euro minkejja li l-Ungarija miex membru palissa. Issa taħt it-Trattat tal Lisbona hija konsilju jiddeċidi fuq ir-rata ta' kambju, mhux il-Bank Ċentrali, minkejja li jisibi e għandhom istrumenti għad dispożizzjoni tagħhom, għalhekk il-mistoqsijiet hija jadem. Jadin. Jekk inkun jekk inti bħala rappreżentant tal-Konsil ħad titlob il-Bank Ċentrali biex biex jidu għada fuq il-kambi ta' Eh, rata ta' kambju li ħafna fuq l-euro li ħafna nis li jaħsbu li valutata iżejjed fuq l-jen u oħrajn. U dan se sala l-ħafna kompetizzjoni minn pajjiżi fejn l-spejje subba irħas. U dan taffetwa l-industrija Ewropea negattivament. Issa rigward il-Eurobonds, titli Ewropej. Inti tkellimt dwar l-agenda tiegħek, inti għaddejt u dort ħafna punti ma semmejx però dawn l-Eurobonds u ħafna jħossu illi dawn ser ikunu importanti pala għodda li statejna nġildu kontra eh, spekulazzjoni eh, irrazzjonali fis-swieq tal-moniti. X'taħseb dwar dan? Astrid. Grazzi. Jena, l għunnet nishti, niskuza niskuża u li kull ministri u kol. Imma mux torti ja tort tal-ferroviji belġani. Jena nżom ħafna daw. Inti, et inti tkellimt dwar it-taxxi li inti xtaqt tikseb ftejim dwarhom fejn semmit qabel mar nexxilhomx ma rnexxux. Jiena ġeja minn stat membru li fi prinċipju ma jaqbilx ma dan it-tip ta' strateġija. Jiena nixtieq ngħid il-Lussemburgu mhux pajjiż li sempliċement jgħid le hekk bġipu laħaq fil-fatt f'kem ftajim li ntlaħaq bejn stati membru, 27 stat membru fuq il-formazzjoni, ġifiri l-iskambju ta' informazzjoni fuq talba u dawn l-istrumenti ġew imwetqa u qegħdin jintużaw f'ħafna każijiet iġifieri aħna hemmhekk tajna semna. U il Ġerman eh, il-Lussemburgu kienet eh, qablet li kunem informazzjoni, skambi ta' informazzjoni fuq it-taxxi, imma u forsi mhux daqshekk il kemm jridu jaraw ħattijħor, iżda nistgħu nejdu li aħna għamilna ċertu tibdiliet u ċertu passi biex nħu kompromess u rigward il-pajjiżi terzi huwa importanti li naraw l-Unjoni Ewropea miex qed tiġi ikkastigata meta inqabluha ma' ġirien iktar rib tagħna u msieħba tagħna rridu naraw li kompetizzjoni mhijiex infixkla għax din tista' tagħmlilna ħafna ħsara fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament, pajjiżi terzi huma qegħdin jiżviluppaw ukoll, iżda rridu naraw illi dan iseħ mod illi aħna rridu naraw iseħ u li ma jsirx Daqsek malajr. Jek naqsu lejl Zvizzera, rajna negozjati bilaterali mal-Ġermanja u Ren Unit dwar it-taxxa fuq it-tfaddil. Zvizzeri u koll edin jihdu ċertu passi minna ħataħom, ġibi kun interessanti li naraw s se jkun il-rizultat ta' dawn il-negozjati u jek ċertu pajizi ser jaddottaw dak li diġa diġ deċiż hemmhekk. Nixtieq ngħid ukoll li di kwistjoni tal-withholding tax ħadmet. ma meta nitkellmu dwar osma pal per eżempju rati ta' kambi u diffiċli niraw eżattament x'qed jiġri hemmhekk u nifhmux qed jiġri. Għalhekk nittama Ministru illi inti il-Presidenza tiegħek tkun waħda li eh, trend il-frott imma istess waqt nittama li tagħti każ il kommenti li jiena għadni kif rissat, Grazzi. Thank you, Madam Bowles. Um, jien tistad tisztelt Pullman képviselő úr, nagy vita. Il-kelimni mis-sur Burman.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 li t-teknoloġija ma kienieċ qed taħdem sew. Ġibiri meta l-Uniti deċidew li daħlu dawn it-taxxi tal-banek f'Mejju tas sena li għaddit, dan din id-daħlet ħafna Hemm Issa hemm għaxar stati membri illi għandhom xi tip ta' tassazzjoni. Hemm arranġamenti transitorji, Imman bukoll taxxi f'żmien twil f'xi stati membri. L-introduzzjoni ta' din it-taxxa hija waħda riskjuża. U forsi din tista' twassal lil banek jibqgħu lura milli jagħmlu investimenti. Ovvjament, l għaxar stati membri illi japplikaw dawn it-tip ta' miżuri għajmu uh, argumenti, fostom argumenti wieħed importanti ħafna ta' politika ekonomika li skont di sabiex niksbu iktar uh, xogħol u nkatru xogħol u investimenti ekonomiċi, l-ewwel il-budgets iridu jkunu f'postom. U trid twaqqaf din ix-xejra li ntejbu il-deficit u d-dejn nazzjonali. Għalhekk jekk inti se tmur lura għal tkabbir rilevanti għall-Unjoni Ewropea qabel 2008 mela l-ewwel inti tit ġib il-kontijiet jekk f'posthom, trid tirtratta dawn il-budgets u t-trupa solvijom li ħatwaqqaf illi ikun hemm iktar dejn u la darba tkun għamil dan jista' jkun li tista' tibda fit-triq tal-rkupru. Argumenti tagħkom kienu jagħmlu sens u naħseb l-istati membri illi li applikaw dawn it-taxxi bankarji. Dina xmitla ta' xi wħud minn dawn il-linji ta' politika ta' dawn il-pajjiżi, dawn kienu ukoll akkompanjati ma' mizuri oħrajn immirati li qegħdin hemmhekk biex ixprunaw l-SMEs, investimenti, u it ħolqien ta' xogħol. Ġveri tnej jimxu fit fit, inkella tle. Dawn it-taxxi tal-banek ikunu riskjużi. aħna qed nippruvaw nilaboraw naħdmu iktar fuq din is-sistema ta' taxxi li ħad iġi armonizzata fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Issa biex imieġa pa mistoqsija oħra bħala ekonomista. La lura f'pajjiżi u laqqas hawnhekk fl-ekovin ma kieku ma nitfa' mira tal-rata ta' skambju għaliex xan għandu jiġi determinat minn swieq finanzjarji u banek ta' ħruċ eh, indipendenti u dinja l-affarijiet għandhom kif jimxu anki f'kasta tal-ECB. l sibi huwa indipendenti, entità indipendenti, u għal politikanti dawn mandomx jipvaw jiffurmaw l-om opinjoni għabbażi ta' dan ir-rati ta' kambju, aħna rridu nippruvaw noħol u ambjent ekonomiku li ikunx ikunu il-rati ta' kambju iwassal għal tkabbir, għal ħolqien ta' xogħol illi semmis jissaħħu. U li il-rata tal-twelit tikber. Ja ma jkunti mandekx investimenti, mandekx il-ħol inta tfal, mandekx it-tfal, eh, mandekx il-ħol inta xogħol, mandekx it-tfal. Mela, inti miex ti taħdem. Rigward il-Eurobonds, naħseb li din hija tajba. Imma qabel ma nidwa fil-Unjoni Ewropea fil-suq, l-ewwel jiġu fuq il-kontijiet tagħna stess. Għalhekk naħsbu li gvernanza ekonomika u bidla fit trattat is-semestru Ewropew. It-twaqif ta' mekanizmu ta' stabilità dan kollha huma importanti biex insaħħu l-Unjon eh, l-Euro, żona Euro u l-Unjoni Ewropea fl l aħħar Ġala darba nkunu minna dan bħala atturi b'saħħitna nkunu nistgħu mbagħad nibnu il-stwiq tat-titli Ewropej. u biex ikonna suq bħal dan, mela irridu ikonna ekonomija soda u b'saħħitha u kredibbli. Ringrazzjakom tal-ringrazzjak ta' klim sabiħ, Sinjura Lulling. Il-Presidenza Ungeriża fiħdan il-Council Ecofin tixtieq taqdi l-parti tagħha laqas soluzzjoni biex nkunu nistaw waslu biex insolvu din il-kwestjoni pendenti tal-Tax Saving Directive, aħna nixtiequ naslu għal ftejn politiku dan huwa l-lan li aħna fissajna għalina, nfusna. E, Jider li għaw żewġ kwestjonijiet hawnhekk illi jridu jiġu indirizzati u it-tnejn huma politiċi fin-natura tagħhom waħda huma waħda minnhom hija l esterni. U l-oħra hija fażi transitorja. Jien kieku kont nati bidu għal diskussjonijiet bilaterali ma' dawk l-istati membri. U ministri li l-għajnuna tagħhom hija indispensabbli sabiex nilħu ftejn politiku konġunt, ġviri l-Awstrija, Danimarka, l-Italja, Franza. Ovvijament ir-Renju Unit, l-Iżvezja, Dawn ukoll għandhom jinaqdu biex jippruvaw jilħu ftejjim li darba dan nkun nkiseb u għalhekk jiena din ippruvajt naħdimha permezz ta' diskussjonijiet bilaterali. Nkunu nistgħu insawru dan il-ftejn politiku fuq dan is-suġġett dan huwa wieħed mill-prijoritajiet tagħna fl-Presidenza Ungeriża u kull mezz formali u informali aħna nixtiequ nużaw biex naslu Fadal erba kellima fuq il-listatana l-ewwel seniħu f'Silvi u mbagħad Filip Silvi. Grazzi ħafna Ministru. Iva, mistoqsija prattika. Jina rapporter fuq um, dan id-dokument u eh, fil-konklużjonijiet li ħarġu dan l-aħħar mill-Kunsill Ewropew dawn qalu li mm, ix-xogħol irid isir iktar malajr jiena naħseb li iva nistgħu nimxu biktar ħeffa jiena nemmen li l-Presidenza Ungariża se tkun ta' suċċess kieku il-Kunsill ma jkunx daqshekk ibes fuq eh, il-pozizjoni tal-Parlament, ma verament il-Parlament irrid jikkonsidra l-pozizjoni tal-Kunsill. Jena naħseb li eh, fil-mat li ġejjin hemm riskju li l-Parlament u l-Kunsill se jkunu qed jieħdu direzzjoni differenti. Jena eh, daħalt l-idea tal-Eurobonds fil-rapport tiegħi għax naħseb li importanti li ndiskutu din it-tema hawnhekk u fil-plenarja wkoll u fil-Kunsill. Inti qed huwa minnu li eh, irridu l-ewwel qabel kollox mm, nirranġaw jew inti trid tirranġa l-affarijiet fil-kunsill qabel ma tikkonsidra l-affarijiet l-oħra, imma jiena naħseb li għalkemm dan huwa minnu tista' inti eh, tlaqqa disċiplina mal-istrumenti finanzjari nixtri nkun naf ukoll x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-proposta fuq ir-red bonds u l-blue bonds u eh, inti x'taħseb dwar kif dawn jistgħu jinħolqu dawn l-istrumenti waqt li ovvjament inżommu mar-regoli u kontrarju għal struzzjonijiet eh, tiegħi sur Langen Silvez għallu tard ħafna li jixtiequ jitkellmu. Mela, Filip Umbat Korim, grazzi ħafna ċer hawnhekk hawnhekk. Hawnhekk jagħtina. Mela, jiena nixtieq eh, l-ewwel qabel kollox nitkellem dwar eh, it-tassazzjoni. Dik il-kelma li tibda bit-t. U Iva, irridu naħdmu fl-imkien fuq tassazzjoni jekk ehm, irridu aħna niksbu budgets bilanċ tajjeb u li nerġaw ndaħlu il-flessibilta jiena nishti eh, nerġan għajem zewċ eh, eżempju kif smajna minn Udo mux sen tenir l-affarijiet hawnhekk eh, kif nistgħu ntaxxaw is-settur finanzjarju diġà tkellimna fuq it-tassazzjoni fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u mbagħad eh, smajna fuq il-taxxa mm, fuq l-attivitajiet finanzjarji hemm xi wħud li proponow eh, dawn l-affarijiet nixtieq inkun naf fil-pożizzjoni tiegħek. It-tieni punt tiegħi l-Ungerija ħadet u naħseb u jiena wkoll nista' nkun eh, pożittiv xi kultant pass kuraġġuż li jaħdmu fuq it-taxex e, e, e, tal-kumpaniji. Kif nistaw naċċertaw li l-kumpaniji l-kbar iħalsu kemm suppost it-taxxa mbagħad hemm tassazzjoni fuq l-enerġija u l-kwistjoni li niġildu kontra il-frodi fiskali. Mistoqsija tiegħi faċli imma sempliċi biex sib tweġiba x'inhuma l-miri speċifiċi u prattiċi li se jippermettu lilek eh, jew l-Presidenza Ungeriża tajt li kisbet suċċess u kif tista' taħdem kontra dawn l-affarijiet. Imbagħad eh, hemm il-mistoqsija dwar id-dejn pubbliku, jiena naħseb li id-dejn privat ta' spiss kwistjoni akbar. Inti taqbel mal-fema tiegħi u fl-opinjoni tiegħek xinu ma il-passi li jistaw jittihdu fuq livell Ewropew u nixtieq jiena wkoll inkompli fuq dak li smajna minn Silvi, ġifieri l-ewwel irridu nirranġaw l-affarijiet mm, fid-dar tagħna mbagħad nażbu fl-oħrajn, iva jiena naħseb li rridu nagħmlu dan flimkien għax ovvjament id-dinja mhux se tistenna sakemm narganizzaw l-affarijiet aħna u mbagħad eh, se tkompli timxi l qudiem Le, id-dinja se tkompli u rridu ninvestu hekk kif kif eh, norganizzaw l-affarijiet, ġifiri mux l-ewel ħagġa mbagħad oħra, le, flimkien. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nżid eh, mal-kummenti ta' Silvi Gular fuq il-proċess mm, eh, tal- pakket fuq il-governanza ekonomika importanti li l-Kunsill jikkonsidra f'mument bikri mm, l-opinjoni tal-Parlament għax meta taslu għal ftejn fi ġunju importanti li jitamlu dan eh, minn qabel għalhekk nixtieq nisħaq il-kummenti ta' Silvi Gular iġifieri li intkom tikkonsid li importanti li kolkom dialogu mal-parlament qabel ma taslu għal konklużjonijiet fekofen jew fil-kunsil. Importanti li e, ikunem hemm taħdidiet e, u stajna aħna nimxu aktar malar e, kiku il-parlament kien involut fil-proċess ta' task force, ma konniex aħna involuti għalek nittama li se tkomplu issa tħarsu il-pozizjoni tal-parlament. Grazzi ħafna nix intenni l-affarijiet hawnhekk li sul Bullman eh, talab jekk il-Presidenza ungeriza se tappoġġa eh, taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji kif eh, għamlet il-Presidenza Belġana u naħseb li dik eh, tweġiba tista' tkun Iva jew le u Filippo koll saqsa l-istess mistoqsija. Ġifiri, jekk joġbok. Grazzi ħafna. Iva, permetti li jissa nwieġeb għal Sinjura Gular. Meta nitkellmu aħna dwar li eh, rridu nħaffu il- il-proċess fuq eh, is-sitt eh, proposti leġislattivi u erba minn dawn hemm bżonn ta' deċiżjoni komuni fuqhom. Mela nixtieq nfissru hawnhekk li negozjati kollha kemm for dawk formali kif ukoll dawk informali bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni u l-Kunsill u l-Parlament li dawn għandna nużawhom iġifieri għandna bżonn li konna kom kompromessi intelligenti kulħadd għandu bżonn li kunem kompromess, kullħat jixtieq li kunem kompromess. Għalhekk għandna bżonn ta' kompromess intelligenti u mux ta' malajr u għanna naħdmu lejn dan il-għan ġifiri li konna kompromess id-deċizjonijiet irridu jikulu nħajja mod tajjeb kemm fuq livell formali kif ukoll informali. Jiena naqbel ma' Sinjura Golar dawn l-affarijiet jaqgħu taħt l-ambitu tal-gvernijiet nazzjonali kif ukoll mm, taħt eh, l-ambitu tal-passi eh, ta' zona euro jew tal-mandat ta' zona euro, dwar fuq eh, taxex fuq transazzjonijiet santikom eżempju u Għanikota John Mayna Keynes. Bizminiet il ħzina jew li huma koroħ e, taxxa fuq il-banek e, fejn kien hemm bżonn u 10 stati membri kellhom bżonn e, dan din it-taxxa mela fi żminijiet il-ħżiena dan għandu iva jirranġa id-deficit fil-budget. Iġifieri f'dawn iż-żminijiet attwali e, taxxa e, fuq il-banek e, għandha tappoġġa l konsultazzjoni fil-baġista tal istati membri fi żminijiet li huma tajba, tajbin, it-taxxa fuq il-banek għanda toħloq riserva għal żminijiet ta' kriżi li jmiss. Rridu niftakru li John Maynard Keynes għal li fi żminijiet eh, l ħazina rridu nonfqu iktar ma dan mux possibbli u għal fi żminijiet eh, li mhumiex ta' kriżi għanna nerfu ftit flus għal dawn iż-żminijiet ta' kriżi għanna nfadlu ftit flus għal dan iż-żminijiet u aħna fid-żennijat aħna minna li eh, u qatt ma ħsibna jew antiċipajna li kien se naddu eh, minn din il-kriżi imma nafu li kien hemm u rajna anka fl-2001 jew bejn l-2001 u l-2003 kriżi Amerikana u mbagħad f'Ottubru eh, rġajna esperjenzajna kriżi oħra għalhekk eh, dwar it-taxxa fuq il-banek nixtieq jiena nissuġġerixxi hawnhekk li naħsbu Eh, bl-istess mod kif għamel John Maynard Keynes għanna nirranġaw iva l-affarijiet mm, f'darna, il-budget, l-ekonomija, imma fl-istess waqt rridu aħna nużaw dawn l-affarijiet ħalli nelbu il-krizi ħalli bekk ma, ma nitifrux l-impiegi u nwaqfu it-kabbir, eja iva nużaw din it-taxxa fuq il-banek. Imma ġala darba noħarġu minn żminijiet ta' kriżi u l-affarijiet ikunu qed jimxu ħarir, rridu nużaw dan bħala strument biex ma nippermettux li jkollna kriżi oħra u jekk ikollna kriżi oħra u nittama li l-affarijiet mhux se jkunu daqshekk ehm, kritiċi, ikollna aħna riservi mbagħad sabiex ehm, nejnu f'dawk iż-żminijiet ta' kriżi dwar il-taxxa mm, fuq il-kumpaniji fil-Ungarija eh, iva ħana permezz din il-miżura rridu napoġġaw l-SMEs u għamilna dan mill-ewwel ta' jun ta' Lulju tal-2010. L-ewwel riżultati kienu pjuttost pożittivi u jien aħna nemnu li rridu aħna naqsu it-taxxa fuq id-dħul u għanna nkatru e, jun differenti ta' tħul għalli bekk nistaw noħol u impiegi ġodda u nistaw insaxħu kol l-investiment. Ovvjament, dwar l-investiment ta' kumpaniji multinazzjonali l-Unjoni Ewropea għandha leġislazzjoni u regolamentazzjoni f'posta u Kulħadd irid isegwi leġistazzjoni u regolamenti. Jiena nemmen li ovvjament id-dinja mhux se tistennina, mhux se toqgħod tistenna sakemm aħna naħdmu eh, kontra l-problemi ta' budget u ta' dejn, rridu nkomplu nikbru, ninvestu, rridu noħol u postijiet ta' xogħol. Dawn huma żewġ strumenti li għandna nużaw aħna fl-istess ħin u jiena nemmen li l-Kunsill jew jew l-Ekofin dan jiffoka iktar fuq eh, eh, l-istrumenti ta' bilanċ finanzjarju eh, taħt titlu ta' governanza ekonomika u eh, kif ukoll miżuri ta' prevenzjoni u ta' korrezzjoni imma fil-Kunsill l-oħra tal-Unjoni Ewropea, pereżempju il- eh, tal-kompetizzjoni dawn jippjanaw l-investiment għal l-10 snin. Imess, ġifiri jippjanaw għal-futur. Jena naqbel u koll mal-fat li il-Kunsill u il-Parlament huma serħu fuq xulxin u koll aħna rridu nużaw il-metodi kollha kemm formali kif ukoll informali biex nibnu aħna pontijiet bejn il-Parlament, Kummissjoni u Kunsil. U sabiex noħol u il struttura aħħarija ta' sitt proposti leġislattivi ħalli bekk eh, fl-aħħar ta' ġunju dawn il-proposti jistgħu jitlu fis-seħħ eh, is-Sur Bullman dan kellu mistoqsija oħra fuq eh, l-opinjoni tiegħi bħala uh, Eh, minn persuna li tmexxi l-kum ECOFIN, ġifiri kellu mistoqsija fuq eh, taxxa fis-settur finanzjarju, jena naħseb li għanna bżon namlu analizi, mbagħad nistgħu aħna niddeċiedu Nistgħu nieħdu deċiżjoni dwar is-settur finanzjarju inkluż eh, il-borza kif ukoll Hmm, is-settur finanzjarju mbagħad nistgħu aħna nieħdu deċiżjoni dwar ta' xex ġodda kif ukoll ta' xex li għandna neliminaw dwar xi qosma partikolari maħniex weħedna dwar taxxa fuq it tranzizzjonijiet l-Unjoni Ewropea ovvjament eh, eh, siħeb fost eh, ħafna imsieħba u Għalhekk jekk irnexxielna aħna naslu għal pożizzjoni komuni jew ftejim komuni fuq il-livell tal-G20 fuq dan e, fuq din it-taxxa fuq transazzjoni finanzjari mela bekk ikonna sigurta u l-Unjoni Ewropea u kol, għalek jina nemmen li zoċ aspetti għanna għanna nżommu li għanna nżommu zoċ aspetti u dim għajnejna, ġifiri li il-krizi ġeja mis-settur finanzjarju u t-tini aspet u eh, daqt senala, Senjura President, rridu aħna nintroduċu taxxa ġdida biss jekk dawn eh, it-taxxax mhux se jikkawżalna problemi rridu namlu analizi ta' introduzzjoni ta' taxxa bħal din imbagħad nistgħu nitkellmu fuq il-futur ta' taxxa fuq il-banek jew taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji. Grazzi ħafna. Grazzi. Iva, nixtieq Right, eh, li um, smajna ta' spiss uh, anka waqt laqat eh, privati din l-kwistjoni li um, mm, ridu namlu l-affarijiet ta' malajr, peress li hemm web streaming sen nirrepeti Eh, dak li diġa edna il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjari. Dan il-Kumitat jaħdem b'veloċità unika ġifiri li namlu l-affarijiet ta' malajr imma dejjem se nkunu diligenti imma efficienti u kol. Fadar elba kellima għax din l-lista li nkollu qed tikber u Anna Ven Lang u um, kellima oħrajn. Ovvjament se ninkludukom. Grazzi ħafna, Signora Che eh, jgħajt il Signora Langen, jien għandi mistoqsija dwar eh, konsultazzjonijiet għanekjata. Fil-grupp um, ta' ħidma tal-Konsil fuq eh, derivati, skont l-abbozz tal-Presidenza Belġana li ovvjament issa il-Presidenza Ungeriża tieħu ħsieb dan l-abbozz ħarġu żewġ punti l-affarijiet kif huma bħalissa nistgħu naraw li l-Kunsill ma jixtieqx ikopri li l-Kunsill jixtieq ikopri id-derivati kollha imma ma kenniex aħna diskussjoni jew ġustifikazzjoni. Mbagħad aħna rajna li ġew mitluba iktar eżenzjonijiet għal pereżempju il-kummerċ fl-enerġija, l-fondi ta' pensjonijiet, il-real estate, kulħadd ikollu xi deroga jew oħra. Umbat, ir-reġistru eh, ta' tranzazzjonijiet dawn nistgħu waqfuħ biss meta l-informazzjoni kollha inkluż eh, l-informazzjoni fuq id-derivati tal-OTC tista' tiġi miġbura ġifieri wa biss eh, meta jkollok din l-informazzjoni tista' toħloq dan ir-reġistru. Imma eh, qed nisma' jiena ħafna kumment li jem pjan ambizzjuż fuq dan id-dossier li huwa kumpless ħafna u komplikat imma Hemm ħafna kwistjonijiet li għadhom pendenti għalhekk eh, fl-opinjoni tiegħi tilħaġa ambizjuża ambizzjuża ħafna, speċjalment jekk tixtiequ tagħmluha qabel il-Kunsill tar-Rebbija. Tista' tgħidli kif se tagħmluh, eh, kif se jirnexxilkom eh, qabel ir-rebbija, qabel dan il-Kunsill għax l-affarijiet huma ambizjużi ħafna. L-istandard dejjem kien li Eh, aħna nappoġġaw eh, il-Kummissjoni għalhekk jekk il-Kunsill se jieħu approċċ li huwa kompletament differenti mela il-Presidenza Ungeriża ma naħsibx li se tkun tista' tikkonkludi fuq eh, dan il-pakkett. Mistoqsija fil-qosor? L-ewwel xtaqt Nixtieq nkun naf meta il-Ministri tal-Finanzi se jwaqfu din il-blockade il il meta e, u tini taħseb illi il il-protezzjoni ta' network ta' securities tista' ssir eh, istituzzjoni soġġetta għal orti tal-awditur imbagħad it-taxxa tal-banek ta', ta tranzazzjonijiet anzi tal-banek taxxi differenti ta' berinti illi joħolqu distorsjoni fil-kompetizzjoni? inti qed titkellem dwar ir-riżultati u tul revenue imma ma taħsibx illi taxxa bħalma tkun fl-Ungerija fil-fatt taħdem kontra il-liġi komunitarja jekk din eh, għandha x'taqsam mal-trattament mhux ġust tal-kumpaniji. Is-sur susa sal fil-qosor ħafna kjoġbok. il-dejn fl-Unjoni Ewropea zdiet eh, fċertu zoni laħa 80 fil-100 eh, fil-zona euro u u għalek 4.5 fil-mija eh, huwa maħsub li ħajkun hemm ta' 4.5% ħafna qatt u hemm miljuni li sa għedin jgħixu taħt eh, anzi qed jgħixu fuq il-limitu tal tal-faqar. Tista' tgħidilna jekk il-Presidenza Ungeriża ix qed Pjana li tqajem dawn il-punti fil-Kunsil tal-Ekofin. Se diskutu il-pajjiżi li għandhom ħafna djun kbar u ħat istendu iż-żmien ta' rimbors u ħat naqsu il-rata ta' e, interessi fuq is-self, ħat itkellmu fuq kif qed jiġi trattat il-dejn bil-mekkanizmu mela. Kallim oħra dwar it-taxxi tal-banek, inti kont qed tikkwota li l-Keynes u kien qal li fi żminijiet żien għandek tonfoq aktar. Jiena eh, eh, safejna fjena il-loġika tal-boom tal-Keynes eh, kienet tinkludi l-fat li salari li ma kienux qed jiżdiedu Aħna palis qed naraw aġġustamenti l-isfel fis-salarji, però dan ma rajniex fis-settur pubbliku. X'taħseb int dwar din differenzi li qegħdin jeżistu bejn il-ħaddiema fis-settur pubbliku f'dak privat eldika inti imissisa. Grazzi ħafna, grazzi ħafna tal-rimarki tijak fl-introduzzjoni, wanka tal-risposti li inti tajt, kif ukoll eh, tal-mistoqsijiet eh, eh, tal-kollegi, kif tafu il-kol, tafu li ma jistax ikunem meraklu f'sitxu li ma għandu ikonna il-prioritajiet ċari dan fl-interess ta' kulħadd għax jassikura illi inkunu nistaw eh, insolvu l-problemi kolla li għana u dimna u għacċar kol illi memx mot wieħed, memx miraklu. L-istess dwar il-taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjari, kif ukoll eh, dwar il-Eurobonds jew il-politika ekonomika, però jiena kuntenta, grata ħafna illi il-Presidenza Ungeriża edha tagħti daqshekk importanza għall-opinjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew. E, fir-rigward tal-politika ekonomika, qed naraw li m'hemmx l-istess enfasi fl-istess f'kull pajjiż membru. Inti tkellimt dwar il-bilanċ, dwar il-tkabbir, dwar il-demografija, ħafna drabi dawn jistgħu jkunu kontradittorji fihom infushom. U wieħed ma jkunx jista' jimxi il qudiem fihom. Għandek pjan e, sabiħ Kien hemm ukoll pjan ta' sinerġija li semma fil-passatu li qed jerġa' jissemma issa kif sejjena dan dan il qed jissejjaħ il-mutur, mutur tal-impjieg. E, u għonek jitħlu ovvjament l u huma il-garanzija ta' suċċess fil ġejjini u kif jirrelataw dawn fil strategija tal-2020?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 Eh, nix inkun jina onest ma' kum u nejt li nipreferi li insaħħu it-trasparenza l-ewel. Għax eh, nkella eh, ikunem regoli mu ċari. U lan tana l-impenji tana fil-G20 huma eh, anzi dak li impenjena ruħna fil-G20 aħna issa rridu nwet uħa. Eh, u hemm similaritajiet anka ma' soluzzjonijiet illi saru fl-Istati Uniti f'dan ir-rigward. Għandna bżonn approċċ ġenerali u u aħna ħan nippruvaw li nilħu dan f'Marzu u f'Mejju però niffinalizzaw kollox fiftejim għafas, mux fil-rigward tal-OTCs bis manka fil-rigward uh, tal-boros uh, uh, tal-borz tal-borza. Issa dwar l-umbrella difensiva u anka il-taxxa bankarja. Għan rispondi fil-qosor jgħid il-kellimi. Fċertu pajjiżi is-soluzzjonijiet eh, l-instabu tal-marbuta mat-taxxa eh, fil-banek fil-rigward tal-Ungerija għallin inqas m'hemmx differenzi bejn eh, banek li huma propje fil-fidejn ċittadini Ungeriżi jew dawk barranin. Il- taxxa hija tapplika għal tapplika għal kumpaniji kollha fil-settur finanzjarju kemm hekk ikunu istituzzjonijiet finanzjarji kif ikunu banek jew xi tip oħra ta' xi tipi oħra ta' kumpaniji. Um, Eh, memx eh, differenzi ġifiri għonek eh, fl-Ungerija bejn dawn il-kumpaniji finanzjari u t-taxxi li huma mitluba bajħalsu. Issa, dwar il-mistoqsija li kienet marbuta mal-umbrella preventiva. Jiena ħan nixtieq il-mistoqsija nerġa' issa il-kallimi, il-membru parlamentari qed jgħid meta qed tistenna deċiżjoni fl-ECOFIN fuq id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni biex tissaħħaħ jissaħħaħ dan il-mekkaniżmu ta' protezzjoni. Ma taħsbux illi li dina da titneħħa mill-ofol tal-intergovernati fej edha palissa?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 ma kena lebda rwol ta' deċiżjoni fl ekofin u laqas fil-Parlament Ewropew. Aħna ipparteċipajna fin-negozjati, tajna l-opinjoni tagħna, imma dan din hija kwestjoni intergovernativa u s-Sur Juncker fisem il-Eurozone għandu fil-fatt l-inizjattiva fideħa. Aħna fl fin namlu xoll fuq din il-kustjoni, nħossu li huwa fil-fat xol sinifikanti u fil-priorijiet fil-priorità tagħna, però din hija xi ħaġa illi tittiġi solvuta permezz ta' deċiżjoni intergovernattiva. Aziz membru, is-sitwazzjoni li qed inti tispjegana Aħna nafu bija eh, eh, eh, għat ta' 10 fil-mija zida fid-dejn u tkabbir brata baxxa. Il-xenarju kulħadd jafu u familjari miegħu. U aħna rridu nippruvaw inna ilbu l-affarijiet e forsi mhux l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena Imma issa nistaw nibnu dan uh, l-istrument ta' stabilta u forsi anka bil-proposti leġislativi l-oħra nkunu nistaw indawru l-folja. Um, problemi komuni li huma maqsuma uh, uh mal-pajizi, 27 pajiz u nħossu illi u koll iż-żona uh, ta' l ora għanda l-istess problemi. Jista' jkun ukoll illi kultant ikonna soluzzjonijiet speċifiċi għal problema ġenerali forsi ma jkollokx veru soluzzjoni waħda li tapplika l kulħadd. Sal-aħħar ta' Marzu se jkonna bżonn nintroduċu ir-rakkomandazzjonijiet illi jkunu infasla skont il-ħtiġijiet ta' kull pajjiż stat membru u ħajġu diskussi il-riformi nazzjonali u natu il-mezzi li l-stati membri l-permessa e, e, għom l-stati membri kun jistaw jitrattaw il-problemi li kollom. jekk aħna rridu nqumu fuq saqajna Eh, u nifacċaw il-kompetituri tagħna mill-Azja u mill-Amerika ta' fuq, allura rridu nifacċaw il- eh, eh, affarijiet bħal l fejn fejn rati tal-qat dvarja minn pajis għal-liħor u anke minn kontinent għal-liħor. Em, rata ta' li dajfa ħafna, hemm dejn oli u anka hemm tendenza li jżida fid-dejn u rata baxxa ta' impieka, daw. E, dawn il-problemi li qed insemmi ma kollha problemi komuni ġifiri u għalhekk irridu naħsbu dwarom, pero eh, l-affarijiet ridu jitqisu eh, jkunu faslin skont il-tiġijiet nazzjonali. Eh, il-riforma strutturali nazzjonali ma tistax tkun l-istess f'kull pajjiż. Il-problema għandha ħafna uċuħ u għalhekk irridu nsibu soluzzjoni għal għaddatata. Issa, eh, dwar Keynes, is-settur privat, risponda b'mod aktar veloċi. Il-reazzjoni tal-settur privat eh, saret eh, għanda għasir fix xur li ġejn u kif naraw titjib kif naraw titjib fil-figuri il-dejn u d-dejn sovran jibda jonqos, dan ma jfissirx li wieħed se jara ma dan l-aspet pozittiv rifless immedjatament fl-impjek, eh, speċjalment fil-settur privat li jdum aktar ma jirreagixxi fl-aħħar 10 snin e, Misna bnejna r-rezervi kif għal Keynes e, kiku mxejna ma dan il-parir mill-1991 fi żmien e, dawk l-10 snin ta' prosperita kieku Eh, eh, kienu jimbnow ir-riservi u kieku il-settur privat u pubbliku kien ikun issa f'pożizzjoni ħafna aħjara minn dik li qiegħed fiha. Palissa, grazzi ħafna l-mistoqsi ta'kom bħala Ministru Ungeris uh, eh, uh, jiena forsi minix daqsek imparzjali għax aħna fil-passat fil konna f'pożizzjoni illi eh, pozittiva li tajna ħafna ossiġnu li l-SMIs u permettajnilom li għamlu investimenti kapitali u joħolqu ix-xogħol 70% ta' set tal-xol fi settur privat fil-fat fl-Ungerija jgħat f'dawn l-SMIs. Għalek, inħoss li l-istrateġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea għandha l-anijiet adattati u uh, l-għanna ta' importanti ħafna ta' zida fl-imbijek u tal-tisħiħ tal-edukazzjoni. Eh, Eh, fil-fat eh, dan huwa l-istess palmanna aħna fuq fil-pjan nazzjonali tagħna. Grazja ħafna tgħid il-President daħħalna 14 il-mistoqsija fil-ħin li kellna. Aħna ħerqanin ħafna li nerġgħu naraw hawnhekk li jkun lejn l-aħħar tal-Presidenza eh, tagħkom. komina żgur ma nistax nagħti tort lill presidenza Ungariża li qed tfittex il-diskussjonijiet fuq livell oli u eh, aħna ħerqanin li naħdmu u nigzbu rizultati eh, riżultati miegħek. Grazzi ħafna jgħid il-Ministru. If you just uh,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 Okay, if you could settle down because uh, we don't want to lose time from the next. Jekk joġobkom poġġu bil-qeda, ħalli ma nitilfu xħin, ħanibdew id-dibattitu li jmiss, għanna sit rapporti u d-dimna x'niddiskutu fuq il-gvernanza ekonomika, fuq il-pakket ta' gvernanza ekonomika, ġifiri jekk joġobkom poġġu bil-qeda ħajkonna dan il-dibattitu konġunt fuq il-punti 4, 5, 6, 7, 8 ta' l-agenda. U ħanniħdu li rapporter zek kif edin imnizin wieħed wara liħor, ġifiri għanna l-Sinjura Vortman Kulum, Mbat Sur Fiego, Fiego, Ferriera Gullard u Hegland u Ford Mela, L-ewwel rapport ta' Korjen Wortman Cool. Grazzi ħafna, nina nisa nitkellem ma' rapporters kollha, aħna ħerqanin ħafna għal l-ewwel dibattitu tagħna pubbliku f'dan il-Kumitat Ekonomiku Monetarju fuq il-rapporti abbozz aħna ippreparajna rapporti b'ħafna kooperazzjoni, kellna ħafna sforzi fil-laqat Eh, illi għamilna u id-diskutejna fl-imkien dak li għandha tkun pożizzjoni tajba għal parlament u nixtieq ngħid li jiena ħerqana ħafna il inkompli biex xogħol b'mod miftuħ, kostruttiv ma' rapporters u mal-membri tal-komitat għax irridu naħdmu fl-imkien biex bekk ikonna pożizzjoni b'saħħitha vis-à-vis il-Kunsill u il-Kummissjoni għax Uh, eh, mux biss huwa uh, pakket leġislattiv importanti ħafna f'din il-proġettura f'din il-perjodu tal-Parlament, imma huwa għal l-ewwel darba wkoll li aħna l-Parlament Ewropej nistgħu naġixxu bħala kolleġislaturi f'erba' minn sitta minn daw ir-rapporti. Sibna approċċ komuni fuq il-proċess is-sitt proposti għandhom jiġu trattati bħala pakket u il-parlament għandu ikun involut mux biss fl-erba, fl-erba minnom imma fil-sitta kolla kamuma. Aħna e, aħna ħerqanin ħafna li kuna l-ewwel mandat ta' negozjati imma dan jista' jsir biss wara li jsir il-votazzjoni f'dan il-komitat u wara li nistabilixxu il-proċessi illi immiss. E, għanna e, skeda illi eh, nixtiequ illi tiġi kompluta sa' ġunju U dan jiddependi però mill-attitudni tal-Kunsell jekk dawn mhumiex lesti illi uh, jitrattaw il- suġġetti li huma importanti għal parlament għax dan huwa l-unika round illi fih nistgħu niksbu ir-riżultati uh, li nixtiequ sa' Ġunju. Aħna pala rapporter sibna eh, bażi komuni f'ħafna suġġetti ma fl-istess ħin irridu naħdmu ħafna aktar Eh, dwar l-approċ u kif se nibdlu għadin fil-dawn eh, il-proposti leġislativi jiena nishtiq nsemmi erba minn dawn eh, l-approċċi Eh, u anka għan itkellem dwar il-patta stabilta u tkabbir. Għanna bżon metodu komunitarju aktar wol għawi għal-Kommissjoni f'dan il-proċess biex nevitaw illi ikun hemm ġudizzju li jkun suġġett għal bargaining bejn l-istati membri fil-Kunsill u fil-Kunsill Ewropew nafu x'ġara fis-snin li għaddew U għalhekk għandna bżonn aktar metodu komunitarju. Jiena fir-rapporti għaj nizzilt illi nappoġġa il-maġġoranza kwalifikata anka fil-żmien bikri Jiena e, e, e kol qed insemmi aktar automatizmu fil- fleet preventiva. E, hemm elementi fir-rapport ukoll għal eh, l-istrumenti tal-Kommissjoni li għandhom ikunu bikrija irrid ikun hemm aktar rekwiżiti tar-rapportar meta jkun hemm differenzi eh, fl-istati membri eh, fil-flanijiet budgetari tagħhom ikun emissjonijiet, aktar eh, laeżon ma li icb aktar statistika u jiena fil-rapport tiegħi xtaqt li nsaxħu il-lejt preventiva, l-preventive arm, għax eh, bekk eh, nevitaw is-sanzjonijiet, aħjar il-prevenzjoni mill-sanzjoni. Meta li tkun iktar eh, ta' pisa jekk isseħ meta jkun hemm deficit deficit eċċessiv. Nixtieq insemmi wkoll illi b'dan il-pakkett nixtieq u niksbu tkabbir u impjeg għaċ-ċittadini. Għalhekk irridu nseħħu nsaħħu il-kompetittività tal-istati membri u anke l-istabilità soċjali u għalek pala bazi għanna bżon politika eh, sostenibli fiskali fiskali kemm fil dejnu fil-deficit kif semmejt fil-rapport. Imma dan irrid ikollu miegħu sorveljanza makroekonomika b'saħħitha u gvernanza tajba anka fl-istrateġija tal-2020 u nafu li hemmhekk katemidju hemm idjufija biex insaħħu dan u anka biex niprevjenu illi ikonna problemi seri inkludejt fil-rapporti għaj il- Sammejt il-semestru Ewropej Ewropew fit-tekst mhux biex ikun hemm l-impenn mill-istati membri eh, biex isaħħu u jkollhom finanzi b'saħħithom imma anka biex ikun hemm rwol għal Parlament Ewropa u anka għal dawk nazzjonali f'dan ir-rigward. Jiġifieri s-sorveljanza monitoraġġ b'saħħtu mhux biss fil-patta tkabbir u sostenibilità manka fuq livell makroekonomiku anka fil-istrateġija tal-2020. Mhux biss il-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali għandhom ikunu involuti imma anka l-imsieħba soċjali speċjali eh, din tiġi assekurata u din il-ħaġa niżilta wkoll fir-rapport tiegħi. Punt erba, il-national eh, uh, ownership minn din il-perspettiva, eh, il-gvernanza ekonomika hija għanda tkun eh, taqa taħt il-responsabilta tal-parlamenti nazjonali u kol. Palissa jisu proċedura amministrativa biex ikunem dawn il-programmi ta' stabilta u anka programmi ta' riforma. Dawn qed jindbatu Bruxelles u mbagħad minnaħa l-oħra il-gvernijiet qegħdin jibdew il-proċeduri fil-parlamenti tagħhom. Għalhekk mhux dejjem qed ikun hemm konsistenza bejn wieħed u liħor. Jiena għalhekk inkludejt din fir-rapport tiegħi u semmejt illi għandu u jkunem eh, eh, il-rapport għandhom jiġu ippubblikat għandu jkunem approvazzjoni mill-parlament u għandu jkunem statistika e, u uh, forecasts e, ippubblikati. Fil-rapport taħal tlanijiet u ko semmej tlanijiet li għandhom ikunu fil-liġi nazzjonali. Dawn għandhom eh, jiġu diskussi aktar fil-fonti naħer għana li niddiskutu dawn l-affarijiet għax l-impenni tal-istati membri għandhom jiġu assikurati aktar. Et u koll Semmejt ukoll il-mod ta' kif dawn l-elementi jiġu trasposti u aħna rridu niddiskutu dan aktar fil-Parlament. Eh, Suġġetti ħorowlini fil-lid preventiva u malanijiet tal-budget fuq medu ta' żmien medju u fit-tul. Din tiġa id-diskutejni anka il-politika eh, fiskali prudenti mek jiena ma biddilx affarijiet imma lesta li niddiskuti ma'kom biex niċċara il-punti li semmejt. Huwa importanti li qed nitkellmu dwar stati membri membri u l-aġġustament tagħhom lejn l-anijiet medium term. E, u dawn mumiex xi blueprints Ewropej imma eh, huma e, iddisinjati eh, skont il-stat eh, membru involut. Semmejt ukoll fit-tekst illi rridu nevalwaw il-livelli ta' dejn u l-profil ta' dejn u anka is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u din il-kussjoni rridu iswa aktar. Issa fil-diskussjonijiet eh, eh, mal-Bank Ċentrali Ewropej Ewropew eh, fil-direttiva għat xorta punti fejn li juru li l-sati membri jistaw ma jikkonformawx pero jina għadni ma missejċ il-proposta tal-kommissjoni. Fi żmien ta' kriżi ekonomika il-diverġenza għandha tkun aktar aċċettabbli Suġġetti ħora diskussjoni huwa kif se nikkonsidraw l-investimenti ta' l-Istati membri u f'dan ir-rigward ħallejt it-tekst tal-Kummissjoni kif inhu għax il-proposta tagħhom tiġa qiegħda tgħid illi fid-definizzjoni tal-aġġustament, l-implementazzjoni tal-riforma strutturali maġġura illi eh, tifranka l-flus eh, l-meda ta' żmien twil u anka iż it-kabbir u hija eh, verifikabbli u hija sostenibbli fil-finanzi pubbliċi ċi u għalek jina din il-parti li għadni kem semmejt ma ħallejta kif kifini. Jina herqana li niddiskutu Eh, dina l-ewwel darba u għalissa dini l-introduzzjoni tiegħi. Fl-aħarnet nixtieq insemmi li jiena kajt fuq dan il-pakket leġislattiv imma aħna konxi li dan eh, huwa biss eh, ħolqa waħda fil-katina ta' proposti illi aħna għanna biex niġildu kontra din il-krizi anka mill-mekanizmu tal-soluzjoni għal-krizi u l-bidla ta' trattat imma minħabba illi eh, għawnek eh, għanna eh, punti importanti irridu eh, nkomplu niddiskutu u jiena ħarqana ħafna għal din id-diskuss. Thank you very much, Mr. Fair. Obrigado. Grazie tassew. Sur Fair. Nixtieq nibda billi ringrazzja lil kull minenni, specialment is-segretarjat tal-komitat. Mhux nagħmluha possibbli li jippreżentaw dan ir-rapport dan il-ħin. Ir-rapport is-setta set rapporti kif int qal huma ta' importanza kbira bħalissa fl-istorja tal-Unjoni li huwa żmien li fih iridu nsibu mekkaniżmi istituzzjonali. Mhux biex insolvu din il-kriżi, ma biex inkunu nistgħu insolvu kriżi oħrajn li jistgħu Ir-rapport tiegħi speċifikament huwa dwar il-parti korrettiva tal-patt ta' stabilità u tkabbir U l-ewwel ħaġa rrid ngħid huwa li dan ir-rapport huwa limitat bat ta' deċiżjonijiet li huma fih dan it-trattat, dispożizzjonijiet li jinsabu fit-trattat li ma tantx ħallulna lok għal leġislazzjoni sekondarja. Mela hawnhekk il-minna ġdid huwa li daħħalna kriterju ta' dejn mod iktar operattiv fih dan il-proċedura ta' deficit eċċessiv. Din hija tibdila importanti għax istabilta finanzjarja tal-zona euro u stati membri oħrajn jfissru li mhux biss titħares lejn id-deficit imma anki lejn id-dejn. Dan huwa li kellix xi ngħid dan ir-rapport. L-ewwel nett li naqsu d-dejn b'wieħed minn kull 20 għal kull sena. Il-proposta tal-Komissjoni kienet illi it-naqis għal 70% għal pajizi li qabżu l-ammont jrid ikun ta' wieħed fuq 20 sena. Jiena proposta tiegħi tapplika l-istess prinċipju bl-istess mod. Jiena rrid ngħidu li di wieħed fuq 20 Tal it-tnaqqis irid isir fuq 3 snin, medju ta' 3 snin. Din hija proposta kontroversjali naf li wassal għal dibattitu anki fost il iżin nifisom. Kienem argumenti. Għemmin jaħseb li dinja tibdila kbira wis, għemmin jaħseb li rrit ikunem proposta ktar stretta minn dik li proponit oriġinarjament il-Komissjoni tini ħaġa. Fil-rapport jgħi huwa dwar l-iskadenzi, innaqsu l-iskadenzi. Jienet niproponi li sakemm tippermetti trattati skadenza tal-losja ta' informazzjoni minn l istati membri għandu jitnaqqas. Irridu jattuna informazzjoni dwar il-proposti li ser jagħmlu. Għax fi stadju korrettiv tal-pat aħna rridu naraw kemm jista' jkun innaqsu li fih iż-żmien li fih il-sati membri E, jinsabu f'diffikultà. Tilet ħaġa, il-proposta tipproponi majm l oħrajn illi il-multi li għandhom jiġu imposti mux biss, mux mandom xina ta' l pajiz li huma f'pożizzjoni finanzjarja tajba, imma li tmur li l-fond stabilizzazzjoni nifsu jew inkella lejn is-suċċessur tijaw biex dak biex bekk nkunu n napplikaw il prinċipi ta' sussidjarjetà fiż-żona euro fil-Unjoni Ewropea. L-raba ħaġa. ħaġa ħra li hija kontroversjali dan ir-rapport. huwa dwar li naqsu l-spiża tar-riforma tal-pensjonijiet dak li huwa deficit eċċessiv U fiħdan bejn il-rapporters u fiħdan dan il-komitat min jaħseb illi infiqiħor illi mandiċ jitqis fil-proċedura ta' deficit eċċessiv. Iżda jiena deċidejt illi nżom il-proposta oriġinali tal-Komissjoni. L-aħħar punt dan ir-rapport pal oħrajn jisħaq fuq l-importanza ta' involviment aħjar tal-Parlament Ewropew. Ir-rapport jgħid speċifiku jitkellem dwar dibattiti iktar pubbliċi u jitkellem dwar possibilità li dan il-kumitat jew kumitat ieħor li jissejjaħ l-istati membri biex ikunu jistaw jispiegaw il-politika tagħhom budġetarja u ekonomika. Għalhekk fil-qosor jidhirli biex nkun naf membri oħrajn illi l-iktar punti kontroversjali huma il-ħeffa li bijana naqsu d-dejn ta' wieħed minn ta' wieħed fuq 20 jew u e, kif il nefqa ta' riforma tal-pensjonijiet għandna nikkalkulawhom fil-proċedura ta' deficit eċċessiv. Intqal, momentilu ma ħanerġa' tenni li din hija biċċa biss mill-riforma xux proċess ta' riforma ekonomika. Sħiħa, nitkellmu dwar regoli ta' stabilità u ta' tkabbir, innovazzjoni u dwar sbilanċi makroekonomiċi. Imma unnek, l-argument tal-gvernanza makroekonomika, irridu nżomu perspettiva dinija imma affarijiet li mhux qegħdin niddiskutu issa ma huma rilevanti bħal pereżempju project bonds. Li il-proposta, il-Komissjoni proponiet, jew id-dibattitu li seħ bejn is-sitt rapporters li jisseħ dan il-komitat bċertu smieħ id-dibattitu rigward il-Eurobonds. il eurobonds fejn memx unanimità bejn grupp politiċi bħalissa biex naħlaq nixtieq li huwa importanti li nersqu iktar lejn instituzzjonalizzazzjoni. Irrid ikun hemm azzjoni politika għal dawn il-problemi ekonomiċi. L-Unjoni Ekonomika imxiet im ġmila u issa il-linja wkoll tal-politika titlaħaq magħha. Il-Parlament Ewropew taħt irid jaħdem aktar pal-Parlament. biex ir-riformi kollha strutturali jkunu jistgħu jiddaħlu fuq l-livell ta' stat membru sabiex dan il-patt ta' stabilità jkun wieħed ta' tkabbir ukoll. Bħalis qegħdin nitkellmu dwar, bħalis qed dwar din il-pakkett ekonomiku u qegħdin nagħmlu ħafna biex naċċertaw li ħafna stati membri li għadhom ma daħlux ir-riformi strutturali fl-ekonomija tagħna jagħmlu dan. Nara brinejt żewġ affarijiet l-ewwel net l-Unjoni Ewropea kienet attiv, attiva fis suġġett u tiġa tajba. Diġa nħarġet opinjoni permezz ta' rapporti ieħor u issa qed toħroġ sitt rapporti oħra. Ġifieri ma nistax nifhem kif xi wħud minn pożizzjonijiet tal-Kunsill laqas biss jagħmlu referenza għal pożizzjoni tal-Parlament u nittama li din l-attituni ser tinbidel u nittama wkoll illi ser ikun possibbli għalina biex inżommu dawn is-sitt rapporti għal pala pakket. Erba ta' tkot deċiżjoni, tnejn le. Imma huwa importanti ferm illi s-sitta li huma jinżammew minn issa sa tmiem il-proċess fis-sajf ntama u li jkunu suġġetti għall-istess dibattitu. Grazzi tassew u qed nistenna bil-ħerqan biex nisma' minnaħa tagħkom fuq dan is-suġġett. Grazzi tassew issa Elisa. Grazzi tassew, jiena rapporter fuq il-zbilanċi makroekonomiċi. U bħal kellima ta' qabli, xċiqnejt, ngħid li l-pakketti leġislattivi li resqet il komissjoni fid-29 ta' Settembru huwa pakket importanti b'da dubju ta' xejn. Fis-sforz tiegħu biex intejbu it-ħaddim tal-Ewropa u l-munita waħda. L-ikbar sfida għalina hija li naraw li jkun hemm bilanċ bejn disciplina fiskali u sostenibbli u finanzi saħħithom pubbliċi min-naħa u mbagħad min-naħa l-oħra. Konsistenza bejn dawn l-anijiet u l-anijiet ta' li huma tkabbir, xogħol u konverġenza bejn l-istati membri. Dawn iż-żewġ regoli jridu jisiru ħaġa waħda bħala strateġija Ewropea. Il-grupp li jiena nagħmel parti minnha hija t-tieni l-ikbar grupp u t-tieni l-ikbar grupp. U dan iwiet illi jaħdem ma' gruppi oħrajn biex joħroġ b'kaket komuni. Issa dak li jana qoddimna bħalissa se jagħmel biss sens jekk dan jiġi mwet sew. U jekk mod partikolari żewġ settijiet oħrajn jiddaħlu il pakket ta' gvernanza makroekonomika mhux biss tista' tissanzjona l-ksur, irid ikun hemm mekkaniżmi ta' solidarjetà li jiddaħħlu fiha biex jagħmluha possibbli għal żona euro li taħdem sew. Għalhekk l-Eurobonds u l fond Monetarju Ewropew ta' Komunità mhux waħda intergovernattiva huma elementi fundamentali. Tini ħaġa, dimensjoni ta' ħolqin ta' xogħol u eh, impjiegi ma, ma tistax tiġi limitata għal għal kliem fira vag. U għadan għansi jrid jaħdem. U jkun sostenibli biss jekk jippermetti eh, tkabbi u konverġenza li li jimxu id fit. Ek kif il-investimenti pubbliċi jiddaħlu. Inkella dan il-bilanċ mhux ser ikun possibbli għalhekk huwa urġenti li nitlu f'dimensjoni oħra. U rridu nikkorrikonċiljaw l-għanijiet tal-2020 patti oħrajn. aħna konna għedin naħdmu bil-reqa biex naraw li xolna u xol ta' reporters li wassalna għal pozizjoni għawija u soda tal-Parlament. Għalix nafu x'qed jitpretendu ċ-ċittadini mill-Parlament Ewropew li hija azzjoni dawn it-tip ta' karatteristiċi għal waħda mill-ikbar kriżi ekonomiċi li għaddit minna l-Europa minn mindu waqfet, speċjalment minn mindu nħoloq nħolqot il monita waħda. Għalhekk aħna penjat il diski biex naċċertaw li dan din ir-riforma tilħaq l-anijiet tagħha u naraw il test leġislattiv ikun konformi. U aħna diġa rajna ammont ta' konverġenza konsiderevoli u nittamaw li nkun nistgħu nkomplu nimxu b'dik id-direzzjoni u nżidu mas-suġġetti li fuqom nistgħu naħdmu fl-imkien innu kooperaw, aħna diġa għedna li rridu nsaħħu leġittimità demokratika. Billi ndaħlu kol partijiet interessati oħra, billi ndaħlu parlamenti nazjonali, parlament Ewropew. Huwa Fundamentali li jrid ikun hemm ċertu kontenut li jrid daħħal mill-patt ta' tkabbir u xogħol u importanti illi nkoll nużaw il-periodu ta' żmien allokata lina fis-semestru Ewropew nużaw ħsew. kont kuntent ħafna li smajt kelliema oħra li konfermaw li huma għandhom maħom miftuħ dwar kwistjonijiet li kienu importanti għalina pal per eżempju ir-rabta tal-dejn l-anijiet tad-deficit u d-dejn. Aħna ma nħossus ħossux illi dawn għandhom jiġu trattati b'mod automatiku, anzi minn naħa l-oħra irridu bil-kontra eh, nirridu ikollna proċess ta' negozjar ma' l-istati membri li juba konsistenti ma' l-anijiet ta' fuq żmien miftuħ u li dawn ma jkunux limitati fi żmien, għax ma jagħmilx sens. Aħna kontenti illi id-deja ta' politika fiskali illi tkun waħda timxi bil-galbu. Punti ieħor. Investimenti soċjali pal-mumma il-riformi tal-pensjonijiet dawn irridu nħarsom le pal, leon bħala investimenti soċjali, ma mhux investimenti oħrajn li huma fundamentali sabiex ikun hemm il-konverġenza ma hija l-edukazzjoni xjenza u t-teknoloġija. Ix-xogħol li qegħdin nagħmlu hawnhekk nittamaw ser jittikseb aktar konverġenza. rigward il-tekst dwar il-bilanċi makroekonomiċi. Dan huwa l-unika strument fil-pakket li għandna bħalissa. Nibbien kunu nistgħu nittrattaw in-natura preventattiva tal-pakt. Ġifieri mhux biss naraw bilanċi fuq żmien qasir li qegħdin jakkumulaw probabbilment għal żmien twil u li waslu għal din il bużzieqa jekk imsejħa buzzija, imma wkoll konverġenza u ċertu ġifijiet eh, illi jistaw dawn jisarfu f'problemi strutturali u dan jista jiminaw il-konverġenzi fil-Unjoni Ewropea bħal bnajja per eżempju euro li ħarġeġ fil-żnin fil-tul l-eżistenza tal- tal-munita waħdenija. Dan huwa l-kuntest li fih irridu nitkellmu dwar l-impatt tal-azzjonijiet li jsaħħu f'pajjiż u l-impatt dan li jkollu fuq pajjiż ieħor lek hemm seħ spillover effect. U l-impatt tal-politika, polinita politika minn pajjiż li kollu fuq pajjiż ieħor u fuq l-Unjoni Ewropea wkoll. Dan ifisser lek imseħ scoreboard li qed jinħoloq ma jistax ma jkollux involviment attiv tal-Parlament. U jgħet juri kooperazzjoni siħam il parlament silu l-Kommissjoni. Xinu, xini l-ħjar triq l-għana naqbdu biex nazdu indikaturi, mux biss għal kwestjonijiet domestiċi, imma anki għal dawk eh, dawk domestiċi kif ukoll interni wkoll ikunu fuq żmien medju żmien qasi li jmorru lilin minn indikatur numeriku fuq żmien qasir. Għalhekk indikaturi għal żmien qasir u twil iridu jiġu mfissra imma jiena bħala reporter naħseb illi m'għandniex din interpretaw din iskorbod mod awtomatika, dan għandu jkun sempliċiment nota ta' twissija U aħna nħossu illi aħna irridu ikonna xaħat fuq il-post li jara li jem dialogu għawi bej komissjoni jistati membri biex ikun jista jidentifika l-problemi speċifiċi u jara kif innu l-aħjar mod li nilbuwam. Għalek, dawn il-missjonijiet għandhom ikunu ta' proċedura regolari mhix xi ħaġa li hija marbuta biss mal-kriżijiet u ftajim bejn ju rapporter fuq il-multi. U xandom xandom nejdu bijom esattament. Irrit nisaqfu dak li ħajt il-kollega għalix importanti fid-dinja tal-lum illi s-sanzjonijiet huma minħabba li wieħed ma jkunx ma kollox ħeġġa li jaġixxi mhux għax qed jipprova jaġixxi. Imma l-kwistjoni tiegħek huma komplessi u diffiċli wieħed jidentifika esattament il-raġunijiet tal-azzjonijiet f'pajjiż partikolari u kienu approċċ differenti lejn is-sanzjonijiet ħabar ħaġa. U importanti illi li dan l-scoreboard makroekonomiku jimxu 8 feet mal-xogħol li sar fuq ir-regolament tassu, suq regolamentazzjoni tas-suq u il-Systemic Risk Board. Sabiex il-potenzjal li jsir ikun disponibbli jintuża minn istituzzjonijiet il-ġodda u u li jkunem prevenzjoni aħjar tal-bżiza u zbilanċi li jista jinqalaw. Irrid nerġa' nisħaq li dawn affarijiet jagħmlu sens biss jekk naqdu ma' riattivazzjoni urġenta ma' urġenti ma' dimensjoni ta' konverġenzja u naħseb li naħsbu li kommissjoni ehm, qed tagħti dunwis biex ċessar proposti tagħha fuq dawn. Grazzi Silvi. Grazzi, grazzi tassew. Jena ħafna mill-affarijiet illi ntqalu li ma aħra nista' nista' nerġa' ntennihom jien. Num naħna li aħna nixtieq naraw huwa li nittolbukom li taraw illi dan huwa xogħol li jagħmlu komitat kollu mhux ir-rapporter biss aħna il-koll għanna ħafna responsabilta dan il-qasam, jgħal l-ewwel darba li l-Parlament huwa koleġislatur fuq dan il pat ta' stabilta u tkabbir. li għaddit minnajr involviment seħta l parlament u rridu nkunu nindru maquda qoddim il-konsil inkella ħan nitilfu. Għax ma nasibx illi grupp wieħed jista' jibbenefika milli jiżola ruħu. Forsi fi żmien qasi jista'. Issa jien forsi qed inkun ottimista jew inġenwa żejjed. Iżda din għalija opportunità eċċellenti biex jippruvaw nerbu dawn il-problemi li għanna rigward il-kwistjoni ta' konverġenza. Jiena naqbel illi rridu iktar prevenzjoni hawnhekk u naħsbu li jekk id-dispożizzjonijiet fit-tekst tiegħi għandhom jiġu ħajġu applikati mela ħankunu baħna rebħa kbira Rigward id-deficit dan diġa kien fit-tekst, imma diġa kif diġa ntqal aħna diġa. Aħna ma aħna ma rnexxinniex nikkalkulaw sew din il-kwistjoni. Aħna rridu nsibu bilanċ bejn approċċ intelligenti u fl-istess waqt inżommu ruħna disciplinati fuq firxa sieħa ta' kwistjonijiet. Għal per eżempju dawk li huma żvilaġġi makroekonomiċi din hija ħaġa importanti. L-ewwel darba l'aħna aħna qegħdin inħarsu lejn dawn l-istrumenti li jifukaw fuq id-dejn u deficit eh, pubbliku u ma jmorru lil min hekk u juru li hemm per pereżempju li kien hemm problemi f'pajjiżi li jem kienem xasmu man eh, privat kien hemm ukoll diverġenzi fiż-żona euro Aħna rajna illi aħna għat nistabu f'sistema illi iktar kwistjoni ta' divergenza minn konverġenza għalhekk aħna rridu nistudjaw l-ekonomija bħala ħaġa sħiħa, ħaġa waħda, u nħarsu lejn dawn l spillovers Ma nistgħux nibqgħu maqtuwajn u kulħadd ikun jista' jara x'qed jidri mill-lat bal ġewwa u ma jħares band oħra, imma L-affarijiet ma ħadmux fil-passat, għassana ċans illi namlu progress unbidlu l-affarijiet. ħaġa oħra. Rigward, din tottu kol għal-mezzi ta' xandir u ċittadin li jisimaw jek aħna irridu l għoli gbara parlament. Mhuwiex biss għal-parlament sabiex dan ikun jista juru li għandu għol si biex jadim ma biex jaċertan li aħna atturi seri meta t-nġu għal finanzi pubbliċi. U aħna seri dwar li nippruvaw nikontrollaw il-bilanċi imdaqsa illi jistaw jaffetwaw negativament pensjonijiet u ħlasijiet oħra. U għalek aħna neħtieġu ċertu demokrazija fil-approċ tagħna u fil-passat il konsil għamel ħafna affarijiet dak li huma horse trading dawn is sitwazzjoni dawn kienu trade-offs bejn pajjiż differenti. U jekk aħna rridu ntemmu dan kollu rridu iktar trasparenza u iktar demokrasija. U l-Parlament huwa il-post fejn għamlu dan. Imma smaħrajn fejn hemm iktar attenzjoni li meħtieġa pereżempju il-kwistjoni sensittiva fejn irridu eh, nkonservaw livell importanti ta' investiment konna tkabbir u xogħol fiż-żona euro. Għalhekk dil kwistjoni ta' li nimxu bil-galbu u bil-reqqa li hija di toħloq li xi problemi ma xi ċittadini li jaħsbu li aħna sempliċement qegħdin noqogħdu lura għax qed noqogħdu attenti. Aħna ma nistgħux biss noqogħdu nikkritikaw lil nfusna meta l-affarijiet imorru żmerġ. Aħna Irridu nuru li ħna Ewropa attiva u kol, aħna rridu approċ kritiku imma wieħed ta' investiment. L-Ewropa ma investiġ bizzejiet, qed naħseb dwar il-atturi li kellna fil-passat pal pereżempju fis-settur tat teknoloġija għalja. Għalhekk jiena nixtieq intenni dak li qalet eh, Eliza wkoll oħrajn fuq l-innovazzjoni. Umbat anki di kustjoni ta' sanzjonijiet Forsi dan mhuwiex l-iktar tekst attrajenti imma irridu ma nafx forsi tekst jgħid mhux daqshekk attrajenti ma rridu naħsbu iktar dwar x'tip ta' sitwazzjonijiet għandna bżonn fejn nistgħu nistimulaw azzjoni pożittiva permezz ta' sanzjonijiet. U għalhekk jiena ifukajt fuq inċentivi u li nkunem ċertu inkoraġġiment għaliex kulħadd jista' jgħidlek kull min jifhem jista' jgħidlek id-dinja importanti. ma mi fissirx illi wieħed biss qed nitkellmu dwar min qed jibża għax se jiġi kastigat, imma nistgħu nużawha mod pożittiv bħala inċentiv. L-Ewropa tkellemet ħafna drabi, speċjalment il-Kanċelliera Ġermaniża ħafna mxandra fil-mezzi ta' xandi. U kull min għandu riservi dwar dwar ir-rwol tal-Parlament illi dan iqajmu fil-Parlament huwa minħabba l-fatt li fit bħala istituzzjoni demokratiku nkunu nistaw ikon jista' jkollna eh, dibattitu miftuħ. Aħna f'Deċembru ma konniex nafu skin ħajġi fil-Kunsill. 8 ta' settembru konna nafu li kommissjoni jridet biddel il-gvernanza ekonomika. Iżda dan kellu jseħ minnajr ma nbidlu trattati. Jien li ma nafx huwa il għaliex il-Parlament il parlament ma jriċ li kollu diskużjoni fuq dan il-punt tal-Euro Eurobonds, tat-titli Ewropej. Kien xi taħdidiet interessanti fil-Komitat ta' Kriżi kif ukoll tal-ikon u rigward li insibu Eurobonds illi jistaw iħeġġu dak li jkun biex ikunu iktar disciplinati dik il-blu, il-bonds il-blu, il-homor, il breakboid approach u dawn irridu niflohom iktar mirrib. Ħaġa oħra li għal qalbna u għal fatt li naraw li l-Ewropa zona euro impoġġuha f'aspett dinji globali, speċjalment il-ħruġ tal-bond tal-FFSS dan kien importanti ferm bħala żvilupp. Rajna r-rati strambi li nataw li xuħut mill-swiq E, stock markets u naħseb illi, illi jista' jkollna rati stabbli fis-suq monetari u l-Ewropa tista' taqdi rwol fukol swieq dinija tal-munita, tal-muniti. tal tal tal munita tal muniti u koll li e sibi li ħadu deċiżjonijiet eh, koraġġużi f'dawn iż-żminijiet diffiċli jistgħu jaġixxu nhar jistgħu jaġixxu sew fid-daw ta' dan il-kriżi li ħakmet l-Ewropa u rridu naraw li li sibi wkoll ikunu jistgħu jaħdmu u jagħmlu xogħolhom tajjeb. aħna u koll irritu li konna vizjoni, ambizjoni ekonomika globali din strategija ta' gvernanza, il-pjan tal-kupru, għassu intern, il-strategija 2020, imma irritu konna u koll approċ holistiku għone. U aħna ma rridux ifissaw il-miri wis mod ambizjustu iż-żejjed. Jina nħoss li aħna għedin naħmu għabbażi ta' kooperazzjoni tajba, kif il-kollegi tana għalu, Għana ser nkun, aħna interesati fermi naraw xtib ta' emendi nistaw ndaħlu, u interessanti li naraw il-Presidenza Ungheriza u kol, e, l-esti illi iħarsu ir-għol tal-Parlament u kol. Aħna għanna e, skadenza stretta ferm għalek, għalek aħna irridu kol nġbu l-istess ħabel fil-xur u ġemat li ġejjin fost il-gruppi inkela maħniex sen iksbu dak li il-task force mux għet jilħaq il-miri tijaw u d-mirijiet tiegħu mm, kif naħna rajin. Naħseb illi il-rapport ferew u kol kien tajjeb imma tafanna ħafna xoċ namlu. Um, the next one is Carl and then Grazzi ħafna, Carl, mbad Vicky. Those who want to speak, can I actually ask you to Għalek, jekk vera t-ixti t-tkelmu t-ridu tamlu li s sinjal għax għandi lissa twila ħafna u għalhekk Rrit nikteb l-ismijiet. Kalem. Grazzi ċer, se prova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun. Ippermetti li l-ewwel qabel kollox nirringrazzja l-kollegi għal kooperazzjoni tajba u nixtieq nirringrazzja s-segretarjat u nixtieq eh, nati ringrazzjament ukoll speċjali l Korin eh, għax mm, għamlet xogħol tajjeb ħafna. Fi mela għal dak li għandu l-aspetti ekonomiċi Rridu aħna u fuq l-importanza tal-pakket tal-kem ma nasibx il-pakket se jisolvi l-krizi u għajk importanti għal-futur nasib l-importanti li nifmu kem dan il-pakket u importanti għalli bekk nerġaw nibnu fiduċa għall-euro għall-munita komuni eh, għal-ċittadini ovvjament u għassu u kol għalek eh, vera ħagġa tajba li għetnadmu b'mod laqsek eh, ambizjus bi limitu taħin li huwa ambizjus dwar ir-rapport tiegħi li nixtieq ngħid hawnhekk rapport li huwa marbut mal eh, dak tas li Sunja Ferreira diskriviet eh, tilkom aħna għandna parti interessanti ġdida ġifiri ħidma diffiċli fejn jiena personalment vera nixtieq li jkollna suċċess u eh, Naħseb li dawn l-aħħar snin u raw kemm huwa importanti li l-Unjoni tista' twassal għas sorveljanza makroekonomika, tista' tagħmel eh, din is-sorveljanza imma issa qed nitlu f'xa mm, territorju ġdid għalhekk irridu eh, nfasslu din is-sistema ta' sorveljanza bi metodi differenti ta' nfurzar u forsi sanzjonijiet u rridu nagħmlu dan b'mod ġust u b'metodu li jaħdem. Għalhekk eh, hawnhekk Ninstab ċert li eh, fi xoll li jamilna bejnitna rapporters tibna dan il-pakket u ninstab ċert li eh, anka il-kollegi l-ahra se jkunu jissu jamlu l-parti makroekonomika ta' dem Eh, ma taħjar fil-futur għax kem eh, sorveljanza makroekonomika fuq livell Ewropew u xi ftit kontroversjali għal dawk li eh, ma jaqblux forsi jridu jasbu dwar l-alternattiva, l-alternattiva li ma nagħmlux jew ma nadottawx dan il podcast ma naħsibx li hija alternattiva adatta għalhekk irridu aħna nagħmlu naċċertaw li l-pakket jaħdem. mbagħad dwar ir-rapport tas Sinjura Ferreira li rapport li Sinjura Ferreira taħdem fuqu, hawnhekk provajna aħna nadotaw approċ fejn eh, xtaqna nisqu fuq il-ħtieġa li eh, dawk l-istati membri li għandhom zbilanċi ekonomiċi li huma stess eh, jaħdmu sabiex jikkorreġu il-zbilanċi qabel ma dawn isiru problema għaż-żona euro. Hawnhekk naħseb li irnexxilna nuru biċċar li mhux qed nitkellmu dwar li nipenalizzaw jew nikastigaw pajjiżi li għandhom problemi, anzi li qed nippruvaw nagħmlu noħorġu bi sistema fejn il-pajjiżi qed jiġu imħeġġa sabiex jagħmlu hm, tibdiliet u azzjoni korrettiva. U hm, naħseb l-importanti li nistu fuq dan il-punt għax kien hemm ħafna nuqqas ta' ftejm eh, kemm fil-medja kif ukoll hawnhekk eh, Eh, fil-parlament, dan il-parlament. Mbagħad provajna aħna noħarġu bis-sistema li tkun iktar automatika minn mm, dak tal-Kunsillu naħseb li mm, meta mm, per eżempju lura għal-2005 fejn ehm, kellu jiġi emendat il-patt ta' stabilità nistgħu narraw l-importanti li jkollna sistema li awtomatika biżejjed għali bekk jekk ikun hemm problemi fi stat membru partikolari azzjoni tittieħed u mbagħad ma jkunux eh, riżultati ħżiena u għalek dan huwa importanti li nissufu u, jina naħseb li huwa importanti u koll li sejbiet eh, eh, dwar eh, non-compliance li ma jkunux li, importanti li il-multi jekk ma jkunx hemm konformità li dawn ikunu severi u naħseb importanti li nħarġu bi tip tas uh, idea ta' kemm se jkunu dawn il-multi u importanti wkoll li naraw li jekk ikun hemm frodi jew falsifikar li jkun hemm multa ħarxa. U irridu nsibu mod kif e, nistgħu noħarġu bi livell massimu fuq dawn il-multi jt ikun hemm xi livell Eh, massimu għax eh, dawn il-multi ovvjament se jkollhom effett proċikliku fuq il-pajjiż in kwestjoni imbagħad eh, kif smajna mis surfew importanti li nasbu dwar mm, fejn se jinqasam il-flus minn multi ma nasibx li l-aħjar idea li il-flus jiena tal dawk il-pajjiżi li mixin ħarir u um, l-FSF għalek eh, naħseb li mm, eh, fl-opinjoni tijaj soluzzjoni aħjar fl-opinjoni tijaj. Għalek jena naħseb li eh, Iva Mm. qed nagħmlu ħidma tajba u t-nistana bil-ħerqa li ndiskuti mal-kollegi shadows diġà kienu attivi u ninstab eh, ċert li nistgħu nsibu konsens. L-importanti li nsibu konsens eh, wiesa fil-parlament. Grazzi ħafna, Signora Ċe. Thank you very much. Grazzi ħafna, sa Vicky. Se nipprova jiena nitkellem fil-qosor naħseb li huwa importanti li ikollna argument trasparenti għalhekk jekk ma jkollniex biżejjed jien rridu nsibu l-ħin li nwettqu din id-diskussjoni. Issa dan ir-rapport eh, proposta fuq eh, kif eh, se jiġu nfasla l-loqsfa nazzjonali baġetari u fuq il-tbassir u il-prioritajiet ta' futur Eh, dan daħalni fil-pakket pers li hemm provi li t tfassil ta' dawn l-oqsfa budgetari influenzaw il-kontenut tal-budget su dawk il-membri bi proċeduri iktar stretti fuq eh, livell nazzjonali iktar zammaw mal-pat ta' stabilitat u tkabbir u eh, biex nuża l-klim ta' Silva li bekk approċ li huwa iktar eh, sostenibli. Dan ma wix rapport ta' kod maħdim maħdimt mill-qrib mal-kollegi tiegħi biex naċċerta li xi ħut mis-suġġerimenti li jiena kelli ġew inklużi x'imkien ieħor. Peress li rapporters l-oħra jiġu miż-żona ewlo jiena smajt l-opinjoni tagħhom dwar fejn jixtiequ eh, li Eh, fejn jixtiequ li xixtiequ fil-futur eh, għal dak li għasam għal-proposti tal-Komissjoni ma aħna ma nverwax bizzejiet l-importanza eh, dawn dem il-budget nazjonali dem kienu ta' kompetenza esklusiva tal-gvernijiet nazjonali għalek nitama li niksbu bilanċ tajja bejn is-sovranità u l-Unjoni Ewropea xi ħaġa li votajna għalih meta votajna fuq ir-rapport few rridu narfu li l-gvernijiet nazzjonali eh, għandhom dawn jieħdu preċedenza. U mbagħad il-ħames eh, osma partikolari fuq trasparenza mhux biss livelli ta' dejn imma fuq responsabiltajiet u trasparenza fuq wieħed jgħid x'inhu mal prioritajiet tal-infiq u li inti mbagħad eh, u koll t-proġifiċzjoni fuq it-basir umbat l-kontabilita umbat il-regoli nazjonali u bi oversight u koll u importanti li naċertaw li fuq livell nazjonali jħossu ruħ sidin ta' dawn u li kunem investiment f'dawn il-pajizi u Eh, tajjeb li dawn il pajzi jikonforma mal patt tal stabilità u tkabbiru importanti li naraw li pajzi differenti għandhom obbligi differenti taħt dan il-patt. ir rabba punt fuq il-oversight indipendenti b'mod partikolari fuq l-istituti Independenti u nixtieq ngħid um, kemtejn dwar dan u għandi punt fuq trasparenza li jekk qed nitolbu li l-istati membri jkunu iktar trasparenti bil-mod kif dawn eh, jħorġu bil-budgets mela jiena nemmen li l-budget tal-Unjoni Ewropea wkoll għandha tiġi inkluza f'dawn il-diskussjonijiet um, għalek l-istess livell ta' trasparenza. Eh, naħseb għandu jenżammu, naħseb li jridu niddiskutu d-bassiru r-rwol speċifiku tal-tbassir tal-Kommissjoni mela. Trasparenza importanti ħafna l-affarijiet eh, għandhom jibqaw trasparenti u il-Kommissjoni tista' teżamina l-affarijiet u tista' tħejri t-bassir tagħha u tista' tipprepara eh, sejbiet l-istati membri. Ma bat l-istati membri għandhom ikunu flessibbli biżejjed u liberi biżejjed li joħorġu bit-bassir tagħhom, ġifieri eh, jinklud l-opinjoni tagħhom u jisimgħu l-oħrajn u jiena naħseb li jekk ma mm, kunx hemm l-istess opinjonijiet din xi ħaġa tajba għax mhux qed nitkellmu dwar xi xjenza eżatta imma l-istati membri għandhom bżonn jaċċertaw li Muxet qed jitbedu ħafna mill-ħajja reali u mbagħad inkludejt is-suġġeriment li jekk it-bassir tal-istati membri ta' eh, spiss mm, jiġu taħt il-livelli tal-Kummissjoni mela dawn għandhom jibdew jibbażaw il-pjanar tagħhom fuq eh, it-bassir tal-Kummissjoni u mbagħad l-istituti fiskali hemm eżempju tal-aħjar prassi fl-Unjoni Ewropea inklus l-Olanda, l-Iżvezja, Awstrija oħrajn u aħna reċentament fir-Renju Unit adottajna jew waqafna korp eh, indipendenti sabiex iħares lejn dawn. U l-istituti eh, jistgħu jaqdu rwol eh, importanti sabiex jaċċertaw li jkun hemm id-disciplina ġifieri waqt li iva. Um, hemm suġġerimenti li jkun hemm l-aħjar pressi, dawn hemm xi aspetti li jridu jkunu obbligatorji fiż-żona uru jiena nilqa' l-opinjoni tal-Kunsill irridu nieħdu nota wkoll tal-fatt li ħafna stati membri diġà jikkonformaw 100% mal-maġġoranza tar-rekomandazzjonijiet hawnhekk u l-Kummissjoni mhux qed tirrekomanda li l-leġislazzjoni ġdida kienet meħtieġa mal istati membri għandhom bżonn jaċċertaw li għandhom il-proċeduri li huma dawk l-iktar adattati jiena naqbel ma dan l-approċċ imma l-kollegi tiegħi tiegħi talbu għal klawzola li tajt li fi żona euro se jkollhom bżonn jintroduċu reġistrazzjoni speċifika għal din il-direttiva. Mela ma nar ħafna fuq xi kommenti oħrajn, is-suġġeriment ta' Mario Monti li l-fundi eh, li mm, jiġu msalfa għal tul ta' żmien dawn għandhom jiġu użati eh, sabiex jiffinanzjaw id-dejn u eh, dwar il-multi jistgħu jiffinanzjaw id-dejn imma kif ħadd tiddeċiedi min minn se jieħu xiex u mbagħad meta inti tipprova eh, t-distingwi bejn dħul u l-investiment kapitali ta' spiss jista' jkun hemm distorzjoni ġifieri jiena naqbel hawnhekk ma' korin u smajna suġġeriment dwar l izbilanċi makroekonomiku li jrid ikun hemm trattament indaqs ta' dawk li din f'żona euro dawk minn mhuwiex imma bekk naħseb li nkunet nimminaw importanza tal-rati ta' skambju fil-politika ekonomika u punti ieħor li ħareġ li smajna is-suġġeriment li jkun hemm setat ta' emerġenza jekk ikun hemm ċirkustanti eċċezzjonali dawn is-setat għall-Kummissjoni jiena mħasba u naf li din kwistjoni sensittiva ħafna fil-pakkett ta' supervizjoni u iktar u iktar hawnhekk f'dan il-qasam. Grazzi. Thank you very much. Right, we now Grazzi ħafna, issa nistgħu naddu għad-dibattitu ġenerali għandna mill-inqas disa shadows li jixtiequ jitkellmu mhux qed nod dawk li huma shadows multipli u mbagħad għandna tmini oħra u għandna inqas bin sija sabiex nagħmlu dan, ġifieri eh, nistab ċerta li mhux sejjirna xilna aħna nżommu mal-ħin jekk kulħadd ikun jista' jitkellem għalhekk irridu nsibu aħna forsi xi ħin ieħor meta nistgħu nkomplu bil-dan id-debattitu. Filip, jiena naf li eh, inti xadew multiplu imma inti trid tiżomm u dimajnejk li hemm 18 il-kellima li jixtiequ jintervjenu. Mela, il-governanza ekonomika eh, għodda sabiex naslu għal eh, konverġenza ekonomika u mingħajr dan ma nistgħux aħna l-Unjoni ma tistax eh, tibqa fuq saqajja ġifiri għalek aħna nappoġġaw eh, eh, pala l-ħodor li kuna miktar governanza ekonomika ġifiri regoli komuni u strumenti mirati. Aħna naħblu ma ħafna minn dak li miktub fi sitt rapporti għalek minħabba il-limitu taħin se nifokajna fuq sitt punti fejn għanna kustjoniet partikolari. Mela, il-konverġenza u triq jew id-direzzjoni kif smajna minn Diego, tnaqis dejn ta' wieħed minn 20 kull sena, iġifiri din il-skema waqfa eh, waħda u forsi iva Eh, forsi din il-ħagġa mux eh, f'xi pajjiżi din il-ħagġa mhux se tkun stretta imma f'xi pajjiżi iva eh, jekk pereżempju din il-ħaġa se tal Greċja se jkun hemm surplus ta' 10% u kulħadd jaf li din il-ħaġa mhux se ssir fil-Greċja tieni punt jekk aħna nħarsu lejn is-sitwazzjoni tal-lum jiġifieri xi 20 stat membru jridu jgħaddu mill-proċedura ta' deficit eċettiv u jekk nużaw asterità flimkien bekk nkunu qed pjaw l-effett eh, tal-multiplikar u mbagħad bekk eh, qed nippruvaw eh, iktar u iktar naqbżu għal tkabbir negattiv bażikament dan se jinfluenza b'mod negattiv fil-ekonomija Ewropea kull ma tridu taqraw il-medja dwar l-aspetti finanzjari mbagħad strumenti ħor jena nixbet l-attenzjoni tagħkom għal fat li jektar tarsu lejn il-kazijiet ta' Spanja u l-Irlanda

dawn il-każijiet ma kellhom xejn xi jaqsmu mal kif mexa il-gvern. Imma kellu x'jaqsam mal settur privat tafu li l-ekonomija mhix waħda tas-soċjalisti għalhekk is-seta tal-gvern li jimxi wara dawn il-bubbles huwa limitat jista' jsir imma b'mod limitat. Jiġifieri jekk dawn il-gvernijiet jiġu kastigati għal affarijiet li ma jistgħux jikkontrillaw xi ħaġa li ma tantx tagħmel sens u dwar dawn il-bubbles l-ECB kellu iktar kontrolli jikkontrolla l-affarijiet mill-istati membri. Il-raba punt tiegħi is-sanzjonijiet iva diġa edna li dawn huma proċikliki u um, Eh, iva naqbel ma' Silvi li qalet li aħna ma' ma' natux motivazzjoni eh, bizzejet l-nis imma Laura Bonds eh, partizajra bis minn xaħġa li jettim nipruvaw namlu sabiex nattiraw in nis u Mbagħad il-ħames punt tiegħi dan il-pakkett minħabba il-metodu tal-Kumitat li aħna napoġġaw jagħti iktar seta' lill-Kummissjoni Ewropea imma mannix aħna nkunu omja eh, għal fatt li l-Kummissjoni korp politiku mhux qed nitkellmu dwar istituzzjoni neutrali u per eżempju ta' dan istħarriġ ta' tkabbir annwali stħarriġ li għajt li sabiex nerġgħu lura għal nerġgħu lura għal l-ekonomiji eh, sostenibbli rridu naqtaw l-infiq u nagħmlu riforma fuq eh, is-suq tax-xogħol u ma kien hemm xejn dwar konverġenza ta' taxex u ma kien hemm xejn dwar l-investiment fil-futur klim li deġa għet jiena lill-Ministru Ungeris dwar li rridu nirranġaw l-affarijiet f'darna, mbagħad id-DGs l-oħra ma kellhom xie jasmu għal għalkemm eh, u anka jekk kienu dawn involuti, pereżempju fir-riformi tas-suq tax-xogħol dan huwa diġi eh, għall-impjieg mhux DG ekfin, dan u li dan qed imexxi kollox għalhekk dawn u kwistjonijiet prinċipali nixtieq nagħlaq billi ngħid li dan il-pakkett dan ehm, serraħ fuq ħaġa waħda. Ġifir press li aħna ma nistaw xikonna gvern Ewropew, għandna bżonn ir-regoli sabiex ikunu ta' sostituzzjoni. U Eh, kiku dan kien fals, ġifiri mhuwiex possibbli li tagħmel is-sostituzzjoni għal Gvern Ewropew li għandna bżonn ovvjament għal eh, l-Unjoni Monetarja bi regoli li r-regoli mhux se jaħdmu dawn u raw li mhux se jaħdmu u għat għandna id-dubi u li dawn jistgħu ikunu ta' sostituzzjoni għalhekk jiena naħseb li aħna bħala parlament Ewropew ma nix naqtaw qalbna fuq l-idea li ta' bilħaq għandna nippruv nippruvaw nimxu lejn dak li trixe sejjaħ il-Budget Federation, naseblu li għanna nimxu f'din id-direzzjoni. Naraq billi nir-ingrazzja il-rapporters u għal-darba jena minnoranza bħala raġel Iva naraf l-importanza li eh, tal-differenzi politiċi ma sem komplu natmu b'mod kostruttiv sabiex aħna naslu għal eh, ftejm eh, sostenibli prattiku u bilanċjat. Grazzi ħafna sena għra li tista ħalli bekna ċerta li ma mansejt l ħat Mela, sena di Shadows. Kepping, Udo Borman, Jose Garcia Magallo, who's filling in for Mendes de Vigo, Mr. Dorfman, Edward Cicluna, Mr. Chuntis, Liam Huangok,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 Normalment jina nappoġġa l-pakket fuq il-governanza ekonomika. Importanti li konna din il-governanza ehm, minħabba problemi ta' pazz ta' stabilita' u kabir, dwar il komenti ta' Senior Gular dwar il-sorveljanza. Bem, iva, xaħġa li ma ta' fetwa mm, affarid mod negativ ħafna l-Eurobond sina sepp li din il-kwistjoni mux mm, posta f'dan il-rapport. Ije eh, kitbet rapport fuq proposta tal komissjoni u bazzikament il-bet rapport fuq eh, xaġoħra. Mbagħad eh, tibda tikdeb fuq ir-row bonds ġifiri, euro debt dejn. Ma nafx jiena kif tistenti solvi kwistjoni tal-budgets billi toħloq iktar dejn, għalhekk dan il-paragrafu mbagħad dwar il- l-IMF dawn ħarġu mill-idea jew l-spiritu ta' Spinelli ta' spiss nattendi l- naffer l għat tal-Kumitat Spinelli nara fil-lingwaċ li qed jiġi użat li huwa ta' Spinelli. Ma t eh, jek namlu dan, il-paket se jkun friskju, mux se jkun eh, eh, Eurobonds dawn, mux se jisiru realtà jekk il-Germania ma għadni kif nixin kun naf xie xjaseb iż-sultnist u l-partija ovvjament daqt se jeddi minn elezzjonijiet fi żmien xar xarajn u jekk inti favur eh, l-Ewra għans eh, tista' mm, s-salem il-rebħa u eh, memħatta s-sidi u għawnek għax li ħarbu dawn minn din s-sala għalek Eurobonds Iva se tirriskjaw il-pakket ta'kom għalhekk jiena nixtieq nitlob l rapporter sabiex e, dan ir-rapport jerġa' jinkiteb u Inaħħu l-informazzjoni dwar l-Europons u li jaff ġejt nfakkar bil-budget tal- l-2011 fejn kulħadd ħareġ bi proposti ma mbagħad kulħadd kellu jirtira bħala armata Messikana u jekk l-Eurobonds u l-IMF se għaw fil-proposta mela għalija dan il-pakett jatemmek għal xejn. Grazzi ħafna, issa sena il mikrofonu l-ludo. Grazzi ħafna, eżis kollegi. il-Kummissjoni kellha opportunità, opportunità vera tajba. Għax ehm, kulħadd ħass li wara dawn it-tlet eh, kriżijiet ġifiri dik eh, finanzjarja ekonomika u tad-dejn fil-pajjiżi Ewropa Ewropej eh, qed nitkellmu bażikament dwar eh, kriżi li għandha x'aqsam mal-responsabiltajiet tal-banek privati u huma ħasbu li setgħu jerfgħu iktar pis Ewropew iktar pis li għandu x'aqsam mal-governanza ekonomika skont proċeduri partikolari, proċeduri li kienu se jwaslulna għal governanza ekonomika u politika finanzjarja, ma dan il-pakket ma jiksibx eh, dan li għadni kifet dan il-pakket, eh, jekk irrid nkun onest, dan seta eh, ġi imressa mingħajr ma wieħed jikkonsidra l-kriżi għax dan il-pakket jidher mm, jew huwa dak li l-Kummissjoni dejjem xaqet tajt Ġifiri dinja opportunità mitlufa rridu aħna intejbu fuq dawn l-affarijiet għax jekk le għatmu se jkollna progress fil-governanza ekonomika mela x'inhuma n-nuqqasijiet. M'hemmx idejat. Ma jeżistux idejat dwar kif wieħed jista' juża tkabbi sabiex joħroġ minn din il-kriżi. Hemm l-element ta' tkabbir li mhux qiegħed hemm f'dak il-pakkett. Silvi, mux eh, għet nitkelmu dwar li nżommu rati ta' investiment, hemm ħafna pajizi fejn rridu ninvestu iktar sabiex nkunu nistaw aħna eh, nwittu t-triq għal-futur. Is-Sinjura Vortman kell mm, Imxaġa nieqes eh, fil-mod kif eh, targumenta eh, met nitkellmu biex fuq l-investiment. Ma nixux li dejem nisimgħu dwar ir-riformi strutturali fejn in-nies jfissru xi ħaġa kompletament differenti. Ovvjament l-riforma strutturali Nistawx nejdu li dinja ħażejna, imma rrid nitkellmu dwar kif wieħed jista' jinvesti b'mod intelligenti kif jista' juża tkabbir sabiex joħroġ mid-dejn mingħajr ma eh, l-ekonomija tkun eh, effettwata u jkollha tbatti għal dawn il-pjanijiet. Ġifri Ma nsibx li se niksbu maġġoranza għal ehm, proposta tal-Kummissjoni, rridu nimxu skont ċiklu tan-negozju jew ekonomiku wieħed irrid eh, jara f'xinu għaddej fil-ekonomija. Ma tistax inti tipproponi pakket li huwa iżolat minn kollox, mir-realtà. Għalek, eh, din hija l-problema, rridu nagħmlu xi ħaġa dwar din il-problema, bżonn ta' azzjoni intelligenti, governanza intelligenti u dawn l-affarijiet mhumiex sinonimi mal-tweġibiet awtomatiki ġi jekk eh, intkom tarsu lejn id-dizzjonarji tagħkom mhux se ssibu xejn dwar mm, mhux se ssibu traduzzjoni tal-intelligence eh, jew dawn l-aspetti eh, l-azzjoni intelligenti, azzjoni skont valutazzjonijiet kas b'kas u li l-fatt tikolla jiġu konsidrati dak li hemm nieqes minn dan id-dibattitu minn ħafna mir-rapporti. Meta nitkellmu dwar id-dħul għaliex ma ngħidu xejn dwar il-prinċipju li jinkatru t-taxex ħalli bekk kunna nistaw nħalsu id-dejn. Eh, Għalek hemm argument nieqes hawnhekk irridu aħna nitkellmu dwar ir-rwol importanti tal-stabilizers awtomatiċi kif xogħol dawn jistgħu jaqdu. U jekk aħna eh, kemm naqtaw l-infiq soċjali dan mhuwiex eh, mezz kif nistgħu nsolvu l-kriżi dawk li jistgħu jinvestu għandhom jinvesti ħalli bekk iż-żona euro tista' taħdem b'mod tajjeb eh, eh, Epping Iva mm, eh, jamen ħafna mm, ċajt dwar situazzjoni fil-Ġermanja, imma nija situazzjoni attwali ma nixxuqux aħna li mm, nħidu azzjoni skont l-elezzjonijiet lokali, eh, il-futur tal-Ewropa, ma diġi kun bazzat fuq dawn l-affarijiet, irridu aħna nazbu dwar l-Ewropa u mux dwar il-biza li wieħed jitlef l-elezzjoni li jmiss. Għanna bżon li konna diskussjoni dwar ir-rida politika tagħna iva rridu namlu konverġenza, imma le mhux qed namlu din il-konverġenza għalissa, għalek il-grupp tagħna se juri kooperazzjoni kostruttiva imma se jkollna aħna nresqu emendi mm, sabiex eh, nelbu il-problemi ta' dan il-rapport. Josef. Ah, Grazie ħafna, Signora President, jena u koll ħanprofankum fil-qosor. L-ewel messaċ. Għet eh, nitkelmu l dwar l-ekonomija, ma fuq kollox għet nitkelmu dwar il-politika u koll għawnek u bizzet wieħed eh, jħares lejn is-swieq u jarax qed mek eh, meta issemma il-mekkanizmu tal-istabilta u li dan ħajkun iktar flessibli u li s-sealing sejola u għaraw x'kienet reazzjoni u id-diskussjoni li kena għawek il-kol għedin niprofaw ninterpretaw id-dikjarazzjonijiet tal mesċeja Ġermaniżi bħal ma eh, kien issir Eh, fil-żmien ir-Romani eh, eh, sar ħafna minn meta tpoġġa din il-pakket u wieħed irid jifhem eżatt qed isseħħa. Irridu nħarsu lejn il-gvernanza semestru Ewropew, il-mekkaniżmu tal-bailout temporanju l-Eurobond u rridu nkunu nafu wkoll se jagħmel il-Bank Ċentrali għax il-Bank Ċentrali Ewropej bħalissa qiegħed imexxi il-swieq qed jixtri il-dejn pubbliku imma emmek qegħdin it-twissijiet qudiemna il- uh, il-surċiċen eh, għandu għoddimu l-periklu jibiddel li bank. għazin f bed bank. Il-risposta politika minnaħa tal-gvernijiet mbagħad għal proposti li jem fis-semestru Ewropew hija illi eh, jitnaqsu il-multi u ħatkun kruċċali li wieħed jevalwa Eh, jekk il-dejn, eh, kwalinkwa parti ta' dejn publiku tista' ġi koperta mill-Eurobonds. L-istabilta ġifiri hija importanti ħafna. Il-mekanizmu ta' stabilta li jibda fl-2013 u forsi jkollu anka discounts għal investituri privati li hija fil-fatt idea interessanti u attrajenti. E, trixe għal li Kieku ma kienieċ eh, jekk ma tkunx attrajenti tispiċċa bl-istess problemi bħal ma ġara fl-Irlanda. Il-herka ġiet applikata darba fl-Arġentina u ġiet ipprovata ġifiri f'din l-okkażjoni partikolari u l-riżultati ma kinux ta' inkoraġġimenti, ġifiri il-kelma jura bazna sabaħjar ninsowa jien. Għanna għandkom tinsowa x'għandha konnotazzjonijiet żiena. Irridu nħarsu lejn il-mekanizmu ta' sorveljanza, għet niprivaw insaxħu dan il-mekanizmu ta' sorveljanza budgetarja u nistabilixu uh, livell ta' dejn publiku li wieħed jista' ikopri. Iġifiri, jekk e, xaħat imur li lin minnek, allura e, wieħed ikun irrit, e, anzi il-gvern nazjonali jkun irrit responsabilta uh, li uh, nirridu nħassu koll lejn il-prudenza fiskali u rridu naraw li kunem ġestjoni tajba. Eh, dan huwa prinċipju li tiġi applikat mill-Stati membri jridu jkunu jridu jkunu membri ta' dan il-klabb. Jridu wkoll nagħtu definizzjoni ta' xejn huwa dejn pubbliku, jrid konna eh, limiti raġonevoli u ħruġ eh, ġodda għal istati membri li jilħu il-kriterju fis-semestru jaraw, eh, forsi jaraw li anka jiġu koperti minn dan il-ħruġ, minn dawn l-issues il-tekst pero ma jitxarax x'inhuwa r-rwol tal mont Monetarju Ewropew jekk il-rwol tiegħu kunx il- il-ħruġ tal bonza u li kunem penali għall-istati membri li ma jilħux il-kriterji. Ġifiri għanna bżon dan il-mekkanizmu ta' stabilta permanenti, mekkanizmu permanenti ta' stabilta anzi. E, itkun teżor, speċi ta' teżor Ewropew li kollu il-likwidità bizzejiet palma jiġri fl-istati Stati Uniti eh, biex dawn biex ikun hemm dawn il-fondi ċentrali. Eh, Edini ibatu ġifiri messaċ aħna donna li l-ċittadini li qed namlu din id-disciplina Baġitara ma fl-istess waqt irridu it tkabbir Il-figuri li semmu hawnhekk ta' tkabbir huma impressjonanti. Tiku jkonna nimmultiplikaw il-fondi li għanna disponibli ikonna pjan ta' investiment uh, Ewropej uh, li kun simili għal Marshall Fund. Kull bħet waħda minna irridu naraw kif ansibu soluzzjoni. Għanna bżon proġett eh, mu li mandux ikun biss stikka, mandu jkun stikka u karrotta. Eh, li kollok il-karotta biss mux bizzejiet. Is-sur Dortman issa. Grazzi, President. Eh, xi żewġ punti dwar eh, l-isbilanċ makroekonomiku. Eh, dan huwa strument ġdid u għanna nippruvaw nitalmu mill-passata. il-monitoraċ ta' dan l-imbilanċ edha Eh, fidej, għandu tkun fidej il komissjon il-proposta il komissjon hija waħda tajba il-fatt li hemm is-suġġeriment tal-reversed qualified majority hija xi ħaġa pożittiva, imma aħna pala parlament għanna il-xol bħala ko-leġislaturi u mannix naħarbu minn dan ir-rwol għanna rwol daqs il-konsill għawnek u ma naħsibx li għadna eh, tħanna fir-rwol b'mod sħiħ, għanna bżon intejbu r-rekord tagħna irtikunem il-flessibilità adattata fi meta jitpoġġo il-kriterji ta' eh, eh, makro fl-scoreboard u aħna ma nistawx nevitaw ir-responsabilità tagħna f'dan ir-rigward irridu nkunu konxi li għandna bżonn sistema illi tagħmilha possibbli illi il-kriteri jiġu adattati għal kondizzjonijiet ġodda mal-medda ta' żmien u naqbel mal-kellima il-mal-kellima ta' qabli illi e, f'dawn l-izbilanċi ma' e, makro e, ma nistawx aħna ninsow il-tkabbir u l-impjieg, pero ma dawn m'għandhomx ikunu skuża biex l-istati membri mbagħad joħolqu dawn iż-bilanċi kbar. U jekk inħarsu lejn l-nofsinhar tal-Ewropa naraw illi dawn speċaw bla tkabbir u bla ilhom joħolqu x-xogħol u it-kabir illi kellhom ma kienx wieħed sostenibbli. naqbel mal-kellima ta' qabli mal-kellim ta' qabli għanti li għanna bżon ta' inċentivi, ma' nistax ikun li konna bismulti, irrit ikonna approċ, anzi l-approċ tal-Kommissjoni huwa wieħed tajjeb u naqbel ma dak li qal dwar ir-redistribuzzjoni tal-penali tal-multi Eh, wara kollox hawnhekk qed nitkellmu dwar konverġenza ekonomika u fil-konverġenza fl-istati membri mhumiex fil-żona euro għandha tkun differenti minn dik taż-żona euro għax dawk għandhom possibiltajiet fil-politika ekonomika tagħhom li mhijiex possibbli aktar fil zona euro. Għalhekk? E, huwa tajjeb illi jiġu e, evalwati l iżbilanċi b'mod differenti fil-żona ura u dik barra żona. Grazzi, Sinjura President. Zgur li ma kienx xogħol tajjeb għal xogħol faċli għassit rapporters jina attendejt il-laqat tagħhom u e, kien diffiċi li wieħed jilħa l-konsistenza bej is-sitt rapporti u kienem id-deadlines u koll, issa għanna ħafna overlap, pero qed naraw li hemm mekkaniżmu b'ħafna repetizzjonijiet fih. U anka fuq livell baxx nina nissuġġerixxi illi dawk il-paragrafi illi qegħdin illi jirreferu l-istess affarijiet fis-sitt rapporti e, għandhom jimbidlu jinbidlu għandu jkun hemm affarijiet aktar konċiżi Aħna nazlu l-paragrafu, l-aħjar paragrafu ħallim bat repetut fis sit rapporti, jina nħossi li l-enfasi għonek anka fid diskussjoni hija aktar fuq il-prevenzjoni, aktar mill-li fuq soluzzjoni għal-krizi, u dik hija il-problema, aħna għadin fil-krizi u rridu nħorġu mill-krizi. Mux qed ngħid li hija faċli, ma aktar faċli li wieħed jitkellem Eh, eh, u jgħid se namlu jekk inkunu f'pożizzjoni tajba biex ma nitlux fi kriżi qegħdin nitkellmu dwar sanzjonijiet u eh, miżuri ta' deterrenti dawn anka illum naraw illi li u ma sanzjonijiet illi qed ibeżaw lil stati membri huma is-swieqa

pressjoni minn l-ħbi peer pressure għanda tejn, pero rridu nqodu attenti. Għax kultant, l-ewwel noqogħdu nagħmlu sanzjonijiet bsin un mbagħad nippruvaw nimminawhom daw permezz ta' miżuri amministrativi. Aħjar eh, ma jkollna xejn dawn il-miżuri ħorox. Punt ieħor li l-istat semmi huwa ir-rwol tal-istati membri li mhumiex fiż-żona Oro. Aħna insejna dawk li huma fin fin-nofs, in between dawk illi qegħdin fil-IRM tnejn ma rajtomx fil-rapport, forsi qabżuli ma, ma niftakax rajtom. Għandhom ikunu f'dan il mekanizmu minna sanzjonijiet, naħseb għandu jkunem referenza għall-IRM tnejn għax l-istati membri kolla kważi ħlif xiftit minnom, ħlif xitnej minnom, u man penjat li xi darba ħajjitħlu fi zona ora li kridu kunu jafu x'regoli hemm eh, ġejjin għalihom. U punti ieħor dwar kif ħan uħorġu mill-kriżi minn naqsu il-dejn hemm din l-equation eh, tal-surplus u tal-rata ta' tkabbir u Eh, l-affarijiet kollha marbuta magħha. Il-bilanċ primarju l-primary balance aħna qed nipprovaw nilħuh bħalissa ta' programmi ta' austerità illi minnaħa tagħhom imbagħad sissa għall-inqas u anka fl-istudji li rajt hekk wera euro dawn eh, fil-fatt eh, kienu negattivi fuq il-tkabbir fejn jittieħdu Eh, sissa l-esperienza kienet eh, għalin għasak kif inġabret mill-ekonomisti u rrit illi kienet negattiva ġifiri eh, fil-Greċa per esempio fil-Irlanda minħabba il-programmi ta' austerita unbat għanna u koll l-interess reali u unek għet nitkelmu dwar il-relief mid-dejn Eh, biex l-interessi fuq il- eh, fuq is-self eh, ma jiperikolax it-kabbir, dwar il-Fond Monetarju Europow. Iżgur li għanna nitrattaw din. Ħajkun hemm il-bidla fit-trattat illi qed issemmi mekkaniżmu permanenti ta' stabilta u mill-ftit illi rajt sissa qed inħoss illi huwa ristret ħafna u forsi laqas bissa japplika l-istati membri kollha pal l-żar, pereżempju ċipru, Malta u Litwania. Jekk ma jurux il-żona ta' l oro edha fil-periklu, la l-mekkanizmu mus se jiġi attivat. Ma naqrax x'tip ta' mekkanizmu dan. Eh, Nishtiq aktar ċarezza jiena dwar dan il-font jew mekanizmu monetarju nix inkun nafek ux parti mill-Komissjoni, indipendenti mill-Komissjoni, jekk uh, se jiddiskutix il ħruġ tal-titli tal-bonds. Eh, dawn kolla rridu u huma parti mill mekanizmu u l-mekkanizmu għal riżoluzzjoni permanenti tal-kriżi. Issa b'mod informali jiena staqsowni parir dwar it-trattat dwar punt li semmejt inti li xinija it-teddida tal-Europa din hija kwestjoni li aħna rridu nifaċċaw mhix ħaġa eh, straight forward. Is-sur Trantis. Jiena Ma ftit nenja ot Jiena naħseb li Dak li għandi xinejtien ma jiffukax daqsek fuq sforzi li saru minn rapporters innifisom imma fuq rapport ġenerali għal gvernanza ekonomika. Aħna fil-gord diġa ndibatejn jihdan ħafna drabi u aħna kontrija kompletament. Jekk aħna ħan ippruvaw waqfu li jkun hemm żbilanċi u biex ikun hemm patt ta' stabilità iktar strett, u jekk aħna nista' sitwixxu strutturi makroekonomiċi li aħna għandna mela meċin fid-direzzjoni ħażina. Naħseb li l-Parlament Ewropew u l-kriżi, Kumitat tal-Kriżi, qed jitilfu fuq opportunità li analizzaw il-sitwazzjoni. Bdejna bit-tajjeb fuq is-tajba iżda għumbat, raħmila ħa ma ħarġux bil-konklużjonijiet xirqa. Irridu nuru il respons numa tagħna u nwet u dan il-pakket sew. U naraw ċimma direzzjoni ħat ħodna dija, jek aħna l-uktar fil-fond nistaw naraw il-pakket irrit li l-qafas għal verdanza ekonomika tkun iktar stretta. U dan il-pakket ser jintuża biex jitfa pressjoni fuq ċertu pajjiżi biex jibidlu l-politika ekonomika tagħhom minn fuq s-isfel u fl-ħar mill iċ-ċittadini ħaddim li jrid iħallas il-kont. Dan minħabba li fisem il- dejn u naqis ta' deficit, ġifiri patta stabilta aktar stret bil-stanzjonijiet, dak li ħankun għadin naraw, ħajkun, ħajkunu l-effetti li diġa aħna rajna ah, fil-patta stabilta. emin għali va veru ħajkun deficit, ma jekk ikonna batit kabbir, dan ħaj jgħin il-problema li għanna tal-qat. Imma din, din, mux kif jimxu l-affarijiet, din illużjoni. Il-Komissjoni u il-rapporter qed idaħlu sanzjonijiet li bajan ma mux qed jirrizzaw illi u għalli dan ser ikollu effett ċikliku għax ser jittawwal dawn iċ-ċikli u koll. U l-mekanizmi li jitrataw s bilanċi x'isnaw ngħidu dwar dawn? Kem għafna analizi dwar dan u sej wassanna dan għamma ta' ta' indikaturi palmu mal bilanċi tal- kummerċ mhumiex qegħdi mhumiex ikkontrollati mistati membri u gvernijiet u nistgħu naraw minn dak li ġara fil-Greċja, fil-Portugal, li tibdil strutturali tiseħħu f'termin sekurta soċjali li ġi eżistazzjoni xaqsam ma' xogħol u sikurazzjoni tas-saħħa. Ma nafx dan kollu ħajkun ta' suċċess. U aħna nistgħu niddiskutu pereżempju Fond Monetarju Ewropew, iżda dan kollu rrid jagħmel parti minn qafas differenti. Mhix kwistjoni tal-li nissostitwixxu l-IMF. Nistgħu noħorġu ktieb ta' fond ta' solidarjetà. Imma, Rridu noqogħdu attenti ħafna. Dwar x'ser joħroġ minn din il-pakket essenzjalment. strutturar enormi, il probabilment l-ikbar strutturar legali li għatkenna f'dan il-qasam. Awek, il-periklu huwa li il-rapporter probabilment se jkollu bidel kollox. Ġviri dan l istruttura tant ħajkun kbir dejn dak li għanna palessa fl-Unjoni Ewropea illi ħajkaxkar kollox miegħu. U hemm dilemma oħra. Għax fil-rapport ta' Bella aħna ma minnix il-deċiżjoni tajbin. U wissa pala kol leġislaturi l-Unjoni Ewropea ħad tkun tista' salva ruħa pala parti tal-pakket jew di tkun daqqa ta' ħarta li ħattem kollox u ħadġeli l-Unjoni Ewropea li tikkrolla. Aħna da burfaw namlu bis forza rapporter ukoll namlu l almotana tagħna. Biex nippruvaw intejbu il-tekst u naraw li il-Parlament Ewropew joħroġ bil-pożizzjoni tajba. Iżda jekk l-Unjoni Ewropea seċċaqla tal-imma li ħaddajja fi situazzjoni mela din hija xi ħaġa serja. Kollegi. Jina nixtieq jissurnok illi nidbiet minn dak li qed tippruvaw jistabilixxu konservattivi hawnhekk billi nimplikaw li per eżempju għedin u li daw għedin jħarsu il-konsil u mux il-parlament, ma intom, intom għedin tablu ma' l-konsil, tablu ma' l-konsil. Meta titolbu li kunem dan il-patta stabilta u ta' tkabir, U Sur Burman għadu kitkellem dwar il-perikli ta' dan inti se saħħu dan effett ċikliku ta' dawn il-linji ta' politika minn flok neħu dawn iż-bilanċi makroekonomiċi ħad ġelgħu għallar. għall-lar. kunu ħadkunu qegħdin mm, taqtawa qabel ma brittimbed. U aħna nabżon linji ta' politika li huma antiċikliċi, mhux proċikliċi. Jekk iridu naraw it-kabir, intom ukoll taqblu mal-Kunsill fuq il-ħolqin ta' patta stabilta' kbir intom edin t-proponu aġġustament tal-pagi, ma' odottenti. attenti. qed tipproponu proponu xaħġa li se ġel il-dejn tal-djar domestiċi tmur għall-lar. Toqgħodu attenti kol fuq sanzjonijiet. Hemm sentiment kontra l europa li qed tinfirex madwar il-pajjiżi jiena nisajdilkom minn Franza se tasaraw fil-elezzjoni li jmiss. Iqogħdu attenti dwar dawn is-sanzjonijiet. Tiżommu u demajnejkom li jentom qegħdin teddu l-ideali tal-Ewropa. Jiena konċedaw fuq dan ir-rapport u diskutejna ħafna affarijiet iżda kien hemm ħaġa waħda li kien importanti għalija li jiġifieri naraw li mentità hija responsabbli tevalwa il-politika tal-budget ta' stati membri dan ir-rapport jipproponi li għandu jkun entità indipendenti ma xi tfisser di kwestjoni indipendenti. L-indipendenza fil-kas ta' rapporter dependi fuq l-istati membri, ma jekk dan huwa dipendenti mill-istati membri, mela ħajkun hemm entitajiet privati, aġenziji ta' kreditu eh, privati, dawn, dawn marru zmerċ ukoll, dawn eh, għamlu stimi ħżiena ta riski minħa tagħhom, allura jiena naħseb irġen bżonn entità, pereżempju entità indipendenti li huma indipendenti, tassew indipendenti bħal l tal-awditur u dak iż-żmien kien hemm proposta li din issir l-Aġenzija ta' monitoraċċa tal kreditu u naħseb li din hija idea tajba u ta' min jerġa' jaħsibha. Jitispeċini jekk kont ftit eh, eh, nitkellem mod mux għasek korret politiku, imma farmna ħajja il-destin tal-Europa li dajna Grazzi, tissu Karis. Karins. Naħseb nisa ngħidu li Unjoni Monetarja minn għandik politika għandha zvantaġġi fi żmien ta' kriżi. Forsi nistgħu naqblu dwar dan bidja differenti ta' xanda tkun unjoni politika biex insolvu għadin. Dawn is-sitt rapporti fil-fatt ma jitrattawx il-mistoqsija u l-enija ta' prima dizazzjoni jamiex l-Unjoni Ewropea. Jimma naqbix ma' kollega tijaj di dawn u għal dawn u ma' tibdili ġodda u bittjużi z zzejiet. Għasib xumma daqsek profondi daqs jidu xuħut. Aħna rridu nagħtu dan il-patt. Xi tip ta' ta' tifsira. Dak li ġara f'dawn il-ħar sentej, ħaftit snin, jina rajt il-xaħat li qal illi jew jgħid kieku li da ma kellux da li ġara f'daw l-ħar snin ma kellux jaqsam ma' ġifieri dan id-dejn ma kienx problema qabel anke l-fatt li Ġermanja u Franza u koll qabżu l-linja ma kienieċ kustjoni importanti. Imma issa din hija fil-fatt kustjoni li waslet għal situazzjoni li mdiż fiduċa fl-Ewropa li mhux qed u partiz oħra tad-dinja. fil jiġifieri kriżi ekonomika u finanzjarja huwa għapis bi biżejjed li kulħadd iġur. U issa għandna l-fiduċa fl-Unjoni Ewropea li qed tmajna li hija minħabba li aħna konna qegħdin ma konix qegħdin namlu dak li kena namlu fuq il-patta stabilta. Konna għaddu konna diskussjoni fuq il-karotti u il-sticker il-premju versus il-sanzjonijiet. Aħna kena ħafna karotti fl-Europa karotti biss. Ma ma mannax bsaten. Ejja għadni għan reprezenta l-Latvija. Jena pajis, għed fost li izar pajizi forsi ma nafxek uġi iktar gburin. Imma nimmaġina pajis pal latvija jew Finlandja, s-sat membru zaħir. Uwa f'ksur tal-ċertu leġislazzjoni. Mbagħad għandek situazzjoni fejn dik il-Ġermanja u Franza li hemm din is-sitwazzjoni. jkun hemm vot u diskussjoni. Min se jiġi sanzjonat? Jien ma tantx nista' nemmen kif imexxu l-affarijiet l-Ewropa illi pajjiż iżgħir ikollu ċans jikseb il-voti biżejjed biex jipprevjeni li jkun hemm dal-kastit. Imma stat membru kbir illi kun jista' jiġbet eh, il- jiġbed dak li jista u for se jahraba. U għalek l-Europa kapajis eh, ta' pal-tijaj li jirtu kun parti minn din iż-żona euro u jassa jemma muza ma' l żona euro, issa rrit isib tip ta' espressjoni <laughs> f'dawn il-bsaden. Jekk aħna ma nix ġinnaw ta' ċenċitta, mela issa tim membri ħarkunu responsabli u dawk l-effetti negattivi fl mill-aħħar ħajfetu kulħadd inklus l pajizi stess kif qed naraw lum Naqbel li għanna bżon iktar karotti kostum iktar tajbin, iktar helwin. Imma għanna bżon dawk il-bsaten. Dak il-bastum importanti għalina. L-ewwel rapport jiena xed waħda mix-shadows. Hemm rapport hemm ċertu tbassir ekonomiku għall pajjiż jisir. Jekk aħna nħoss jekk aħna nħarsu lejn natura preventiva ta' din il-leġiżlazzjoni, aħna Jina ma sax naqbel ma dawk il-pajjiż dawk il-kollegi li jgħidu din il-leġiżlazzjoni qegħdemek biex jinsolvu din il-kriżi llum. Il-leġiżlazzjoni taħdem fuq żmien twil, fuq mod sistematiku jekk l leġiżlazzjoni tajba din se twaqqaf il-kriżi li jmiss iżda din il-leġislazzjoni anki jekk inwet huwa bisħieħ bl-ikbar bsata li tista' timmaġina bħala sanzjonijiet xorta mhix se solvina l-problemi ta' sfiduċa li għandna llum. Mhux se tsolvi l-qalba tal-kriżi. Firi jekk inħarsu fuq lejn żmien itwal aħna rridu nifmu fuq xiex qegħdin imsejsin dan il-bassir. U dak li għanna tgħidu l-Kommissjoni hija pjuttost ta' kontradizzjoni. Għax intom qed huma tgħidu intom għat ikber jew għat inżel b'daqshekk fil-mija u mbagħad għat ieħor tgħidu li għanna xifri differenti. Għana se nagħmlu ħan diskutu, ħan argumentaw minn għandu raġun, minn le. Naħseb iktar li sens illi kommissjoni u kull stat membru jaqblu fuq algoritm fuq kif jistgħu jħorġu b'dawn iċ-ċifri biex bekk ikunu jistaw javitaw kull tip ta' dizwiga li xaħna maħnix possibli fil-dizwigwit. Aħna interessati bil-mod l-analizi l-iktar analizi possibli għal kull stat membru u għall unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi. Thank you, Arthur. Sven. Um, colleagues, it's already... Aziz eh, kollegi, l-ħina tijafa salek se nitkellem fil-qosor, nixtieq nirringrazzja għal dawk kollha li qed jaħdmu hawnhekk eh, aħna rajna li fil-qafas eh, ta' supervizjoni rajn il-ħagġa tista' taħdem imma sawa iktar diffiċli għax ovvjament hemm diskrepanzi politiċi dawn id-differenzi huma eh, ikbar u jekk irridu nkunu onesti hemm ħafna affarijiet li huma per eh, friskju għax il-ċittadini qed jħarsu mill-qrib lejn dak li l-Parlament u l kunsill jagħmlu ġifieri rridu naraw kif se naslu għal xi ħaġa li taħdem fuq livell ekonomiku u fl-istess waqt xaħġa li tkun ġusta. U għalek aħna se ċittadini ovvjament se jkomplu jistudjaw dawn l-affarijiet u smajna minn ħafna li il-pakket li ġi propost mill-Kommissjoni eh, fiħ ftit elementi biss mill-soluzzjoni eh, meħtieġa u uh, li l-pakket taħalli ħafna affarijiet barra, li l-proposta taħalli ħafna affarijiet barra u jena naqbel mal-kollega Karins li dan propona affarijiet li huma meħtieġa importanti li eh, inkatru eh, kem l-ħagġa jkolla bazi tajba, imma jekk rridu nħarsu lejn l-infi u koll waqt li U ma nsibx huwa biżejjed li eh, nżidu taxex għalhekk it-tieni kwistjoni naħseb li huwa importanti ħafna li tkun ċar li jekk ikun hemm xi żbilanċi eh, ikun hemm eh, surplus u deficit u dawn jimxu id fit għalhekk irridu naraw x'inhu l-effett u mhux sempliċement ngħidu li min ikollu deficit eh, għandu tortu eh, min għandu surplus dan jista' jmexxi kollox, naħseb li ċar eh, dak li qed ngħid u l-aħħar punt tiegħi aħna qed nitkellmu dwar dan mhux b'mod astrat ma' Et najdu dan eh, f'sitwazzjoni fejn eh, ħafna pajjiżi batu minn livelli u li inta dejn anka l-pajjiż eh, l-iktar senjur kien hemm pereżempju xi kliem li ntqal fuq il-Ġermanja u fuq orħajn anka l-pajjiżi l-iktar senjur irridu jaraw jekk fl-aħħar mill-aħħar irħas li mm, niftu d-dibattitu dwar kooperazzjoni u mm, aċċess E, li wieħed jiflaħi ħalla salih għal-finanzi u mingħajr dawn l-ewwel miżuri u għalhekk jiena naħseb li l parlament irid juża din is-sitwazzjoni sabiex jisħaq fuq xi ħaġa li taħdem u mhux biss sabiex tillimita ruħha għal soluzzjonijiet tekniċi għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja l Silvi Gular u x-xogħol li għamlitza biex twessa l-ambitu naħseb li fid-negozjati irridu aħna naklakaw dawn il-problemi, dawn ix u jiena naqbel mal-problemi kollha li għalu li jekk l-affarijiet ikunu awtomatiċi dan mhux biżejjed għandna bżonn aħna l-abilità, il-kapaċità li nimxu lejn unjoni ekonomika li tista' tieħu deċiżjonijiet li għandha l-istituzzjonijiet ħalli bekk eh, tieħu deċiżjonijiet eh, bbażati fuq l-informazzjoni u dan għandi jsir fuż żona u naħseb li huwa ta' interess komuni għall-Parlament li dan mhuwiex kunsill imma jrid ikun il-metodu tal-komunità li qed jigverna ż-żona euro u nittama li nistgħu aħna nkomplu naħdmu flimkien f'dan l-ispirtu u ninstab ċert jiena li eh, bħalissa. palissa ir-realtà u ċifri ekonomiċi se jmexxu id-dibattitu fid-direzzjoni li jiena u ħafna kollegi eh, u row li għad-direzzjoni tajba ġifiri jekk namlu riforma tal-patta stabilità u tkabbir u nisqu fuq l-istabilità dan mhux eh, jgħinna noħorġu minn din il-kriża u eh, kriżi u d-dibattitu ovvjament se jkompli jmexxi il idrijal ta' se jkompli meċi id-dibattitu għalek fada l-erba kelli ma' dawk għandhom żewġ minuti. Thank you very much. Yeah, I will do it simple by first saying that Kasi ħafna nixtieq ngħid li naqbel ħafna ma' Sur Karin u nixtieq imma ngħid żewġ affarijiet uh, dwar kif nifukaw aħna fuq din il-leġislazzjoni għax jiena naħseb li fi eh, soċjetà moderna kollox huwa marbut kif ninvestu huwa importanti għad kabbir sal-futur kif ukoll l-istabilità tal-futur. Imma nistgħu ngħidu l-istess dwar kif naħdmu fuq il-kura tat tfal, l-iskejjel, saħħa, eccetera Umma nitlu fi diskussjoni politika normali Mbagħad eh, nitilfu il-kontroll u l-possibilità li jkollna strumenti sabiex nissalvagwardjaw l-istabilità. Jiena naħseb li d-diskussjoni qed f'dawn l-affarijiet u naħseb li l-iktar ħaġa importanti li nagħmlu nifukaw fuq dawn l-affarijiet li għandu x'jaqsmu għall scoreboard U nawk l-affarijiet li kollom impatt eh, fundamentali fuq l istabilita finanzjarja u ovvjament dawn huma eh, deficits u eh, surpluses ukoll u, u Eh, l-iżviluppi fil-kontijiet kurrenti u eh, rridu nindirizzaw l-iżbilanċi makroekonomiċi, ma rridu aħna ċertaw li aħna nibqaw immirati, naħseb li iva mm, hemm xejra li eh, jitkatru numru ta' scoreboards u iktar ma jkollna dawn l-affarijiet l-istrumenti inqas ma jsiru importanti u iktar ma se jkollna diskussjoni politika dwar kif nistgħu nimplementaw il-patt ta' stabilità. It-tieni ħaġa aħna rridu mhux biss nifukaw fuq id-deficit imma nifukaw fuq il-surpluses, ġifieri fi żminijiet mhux ta' kriżi. Għalhekk jiena naħseb li rridu nsaħħu l-għanijiet fuq medda ehm, meda qasira ta' żmien u rridu aħna mhux biss nifukaw fuq kemm huwa kredibbli d-basir tal-istati membri għax jiena naħseb li huwa fl-interess tagħhom eh, li jaċċertaw dawn fl-affarijiet u jiena naħseb li l-Kummissjoni eh, iva tista' tagħmel xi ħaġa hawnhekk imma għandna wkoll naħdmu fuq l annijiet u naraw kif is-snin li ġejjin se nkunu nistgħu nalqu eh, l-izbilanċ li hemm fil-finanzi pubbliċi. Iva, eh, għandi xi affarijiet oħra li rrid nagħmel imma Musa mm, noqgħod ngħid dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna l-kellim li miss għal żewġ minuti, grazzi ħafna. President, kumment wieħed eh, peress li eh, s-sur Diego Feo mm, jetawnek maħna mm, u talab eh, parir fuq emenda 27 u jiena naħseb li iż-żewġ Eh, alternattivi u maħżina fl-opinjoni tiegħi għax dawn ma jistgħux jaħdmu fil-prattika jekk tagħmel il-kalkolu tista' tara li fil-każ ta' pajjiżek dan jiddependi ħafna fuq eh, kemm qed tantiċipa li se jkun hemm tkabbir eh, u kif ukoll in-natura tal-finanzjament tad-dejn. Ġifieri hawnhekk hemm il-problema tal-istokk u l-fluss jekk inti għandek pajjiż bħal Greċja bi dejn ta' Eh, 135% tal-prodott gross domestiku mela situazzjoni eh, kritika jekk għandek 70% il-ħaġa tista' taħdem u tagħmel sens imma biss jekk ikollok itkabbir jekk ma jkollokx tkabbir mela għandek l-istess eh, problema kif smajna minn ħafna li inti tixtieq tapplika ta politika antiċiklika jew proċiklika ġifir fil-kassa dawk li mmużawx iż-żminijiet mhux ta' kriżi il-kriżi żminijiet tajbin sabiex jakkumulaw riservi m'għandhom l-ebda għażla oħra milli jażlu politika proċiklika dawk li għamlu l-żball li uh, Eh, użaw l-aspetti proċikliku fi żminijiet tajbin u massa m'għandhomx eh, l-opportunità li għamlu dan fi żminijiet ta' kriżi ġifiri anti proċikliki. U għalhekk eh, il-punt tatlu irrid jiġi konsidrat u mbagħad irridu naraw kif ħa nivvaxinaw xi ħaġa li mbagħad tkun sostenibbli. Grazzi ħafna. Grazzi, pervanxim. Grazzi ħafna ċer. Jena għed nitkellem fissem il-rapporter mill-Kumitat eh, għall-impjeg u il-fat li rridu aħna nikkommentaw fuq tlieta mis-sitt rapporti jidir li li bażikament eh, kull ma fadal eh, l-irmiet hawnhekk u Nirġidu aħna nistudjawm dawn l-affarijiet fid-diskussjoni tagħna meta bdejna niddiskutu l-affarijiet der li eh, ħadna l-approċ li dak li ġara fil-kunsil ma kienx ta' xi importanza partikolari għalina ma' numru ta' kwestjonijiet importanti li aħna ħdimna fuqhom fil-kumitat ta' kriżi u nittama li bir-rapporters tiegħek se nkunu nistgħu naħdmu fuq dawk ukoll għax intkom qed tħarsu lejn ir-reviżjoni tri trattat. Mela, ħan nitkellem dwar punti li jiena se nresaq l kumitat Tampik l-ewwel u qabel kollox hemm studju, studju li huwa bazat fuq l-istatistika, fuq iċ-ċifri imma jidirli li dak li rajna bil-patt stabilita u tkabbir diffiċli li jennaqsu diskrepanzi mal-kompetitivita u din għal-problema bil-patt stabilita tkabbir dan il-patt għandu l-intenzjon li permetti l-pajizi bi opinjoni differenti li mm, jiexu f'armonija imma fokajna wis fuq iċ-ċifri eh, meta ġejna biex nħarsu lejn id-differenzi fi tkabbir fi pajjiżi differenti dwar li rridu nkunu kawti u din il-politika fiskali eh, nkunu kawti u jena naħseb li minn flok eh, dan nanna nejdu nitkelmu dwar politika fiskali effiċjenti minħabba dak li qed naraw fl-Ewropa nħadba l-fatt li qed naħdu wiċċna ma' ħafna sfidi differenti fuq livell globali rrid naħsbu iktar dwar dan l-affarijiet. Tillet punt li nixtieq nagħmel hawnhekk għalkemm numru ta' punti li nixtieq nindirizza li l-pakket tal-Kummissjoni bbażat fuq artiklu 121 tal-Trattat u dan uh, jistudja kwistjonijiet ta' impjieg imma taħt artiklu 148 ta' trattat irridu nagħtu iktar konsiderazzjoni l dawn il-kwistjonijiet għalhekk jiena naħseb li rridu naħdu dwar il-bażi legali u rridu nippruvaw indaħlu wieħed 121 u 148 għalli bekk ma nħarsux lejn din il-kwistjoni ta' Impik para mm, xi ħaġa li tista' tinbidel il-ħin kollu. Grazzi ħafna. Tajt is-Sinjura Lulling, jiena nixti issa nerġa' nitkellmu nerġa' nitkellem fuq dak li jedna qabel meta ħidimna fuq supervizjoni finanzjarja il-Parlament eh, iva ħadem hawnhekk u jekk il-Parlament Ewropew jixtieq eh, jaqdi rwol hawnhekk Mela, aħna għanna bżon niftakru li jekk nixtiequ iktar Ewropa, rridu aħna eh, nadottaw naddottaw eh, direzzjoni mm, jew rridu namlu xi ħaġa iktar ibsa rridu niftakru li jekk nixtiequ iktar integrazzjoni Ewropea rridu aħna naċċertaw li jkun hemm ġestjoni tajba tal-budget tagħna. Nixtieq jiena ngħid eh, kemtejn dwar l-Eurobonds eh, xaħat li kellem qabli għalli ma jxtanx ixtiq indirizza din il kussjoni ma naħseb li rridu indirizza għax hemm ħafna taħwit hawnhekk u rridu nkunu kawti, rridu għadu attenti hemm foram differenti ta' Eurobonds u skont il-forma l-implikazzjonijiet huma differenti. Għalhekk eh, din kwissjoni li għandna naħdmu fuqha. Għandi mistoqsija speċifika u kol meta niddefinixxu il-kriterju ta' 3% ta' dejn pubbliku sissa aħna konsidrajna l-amministrazzjoni ċentrali, is-sigurtà soċjali wkoll. Imma issa jiena qed nisma li dawn l-affarijiet se jinbidlu jekk intkom tħarsu lejn Lussemburgu għanna 12.7 biljun għal budget tal-2011 imma deficit ta' 1.9% tal-prodott gross domestiku. Imma il deficit għal um, l-amministrazzjoni centrali 3 0.4% li kell għalem din id-differenza fil-deficit jekk inti tħares lejn il- um, dawn iż-żewġ elementi differenti tal-istatistika. Peress li aħna riserva fil-fond pubbliku ta' tensjonijiet ta' xi 10 biljun u 800 miljun iktar f'dawn is-snin reċenti hemm riżultat ta' wieħed fil-mija waqt li fattur ieħor għandu deficit ta' 3.4%. Issa, ovvjament, dawn l-aspetti għanna nistudjawom jekk għanna 36% ta' infi, eh, infi fuq trasferimenti soċjali 20% għall-impieg, u ammont zaħir eh, għall-investiment ver għandek problema kbira. Skużani, Sinjora Berez, imma fil-Kumitat ta' Impieg inti se jkollok opportunità tajt dak li tixtieq inti imma hawnhekk jiena naħseb li għandek tippermetti li nitkellem. Hemm eh, xi kwistjonijiet li għandna nikkonsidraw. Eh, grazzi ħafna. ċer, malar eh, malar nitkellem dwar il-supervizjoni. Jiena inkwetat ħafna dwar it-twaqif ta' dawn l-aġenziji ta' supervizjoni rridu aħna noqogħdu attenti hawnhekk għax nintaqstab ċert li sen komplu nitkellmu dwar dan is-suġġett jiena naħseb li l-implementazzjoni qed taffettwa b'mod negattiv dak li qal il-Parlament u din aħbar ħażina ħafna sa se jkolli laqa mal-presidenza sabiex nitkellem dwar dan. Issa sena la il-laqatana, skadenza, 10 ta' frar, emmendi nħdum fil-21-22 ta' marzu, il-vot fuq 29 eh, ta' april, umbat dan jien se jenada l-plenarja ta' ġunju, ġifiri dan il-plenarja indikattiv biss, għax ovvjament kollox se jiddependi fuq il-negozjati bejn il-gruppi differenti, l-lejla tajba, u nerġan il-taqaw għada fil-ħodu fil-dissa.